Uh, so, ladies and gentlemen, I think, um, I think we have a good number of colleagues here uh, who've arrived. Juri nasab edin numru tajjeb għonek. Forsi nistedinkom tiħdu postkom. Għalix, ura kollox, għanna ħafna punti fuq l-agenda u għanna skeda għasira formalment nitlabkom sabiex ta' dost nadottaw l-agenda. Għandkom forsi xi tibdil. Tajab wisq. Adottajna l-agenda daqstant. Il-laqa edha tiġi trasmessa b'mod dirett pal laqa ċiċenti tagħna kollha. Nsellem il-kull minn qed segwina online. U għanna u koll kanna l-misterġida sena li għaddit, ġitnejn minnkom ma kienu xawnek, imma għal dawk qed sekuna fuq l-internet nfakkrukom illi tistaw tissibu pala friend of Inko u issegwu laqat tagħna aħna nitu gossek tagħmlu dan. Għanna xi minuti mill laqgħa tal-ewwel ta' frar. Jekk hawn xi kummenti jew tibdil, jekk joġobkom tuwomna qabel it-tmim il-qatada biex nkun nistaw nikkonsidrawhom. Nkomplu għal daqstant. Maħġ Bernadette t-ċerja z żewġ punti li miss, il-żewġ punti ta' wara. Oh, okay. So I'm going to slightly impromptu ħaġa spiritu pront Bernardet ċerja żewġ sessjonijiet li jmiss għan ikun nista' nippreżenta l-opinjoni tiegħi jgħid il-President. Forsi tieħu posti u jiena nippreżenta iż-żewġ rapporti tiegħi. Voilà, donc la mise en place est en fait. Grazie per dinna postna. U ho post temporanjament il-President. Kull daw iż-żewġ rapporti. Naddu għall-ewwel rapport. Broadband Ewropew. Investiment fit tkabbir ħaddem permezz tal-digital. Naddu l-kelma l-rapporter. Ah, well, thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel net Nishtiq nirringrazzja li xedaw rapporters kollha li kontribwixxew għall-ewwel abbozz kellna laqa kostruttiva ħafna fejn esprimejt ċertu ideat u li kienu konformi anke mas-sibijiet tagħkom. Nittama li konna aktar suġġerimenti l-lum wara nofsinhar. Naħseb illi opinjonijiet b'mod partikolari jibbenefikaw anka mill-emendi għaliex il u huma riġiti ħafna l-opinjonijiet għal daqsant fukajt ħafna hawnhekk fuq kwistjonijiet illi nistaw eh, permezz saħħu minn fil-valur. Kont ħerqan partikolarment illi norbot dan ir-rapport fuq ir-rollout tal-broadband fil ġejjini u koll xi punti minnhom Diskutina fih dan il-pakket ta' telecoms partikolarment l-aspett ta' l-drittijiet tal-utenti xi ħaġa illi kontribwixxejn aħna bħala kumitat bisħiħa li u xtaqt nisħaq fuq eh, tnejn minn dawn l-aspetti anke aktar il-qoddim. Però l-ewwel nett dwar l-aspetti tas-suq uniku huwa assolutament ċar illi infrastruttura ta' komunikazzjoni kompetittiva u f'dinja tal-lum dan ifisser infrastruttura tal-broadband jkun eh, network importanti u anka l-wireless għandu rwol importanti x'jaqdi u se jkun kruċjali bħala strument sabiex is-suq uniku jaħdem aħjar u anka sabiex ikun hemm attività transkonfinali u iffokajt fuq numru minn dawn il-punti l-ewwel element fl-emenda fil-klawżol numru tnejn u anka l-fatt illi sabiex eh, nħeġġu l-investiment għandna bżonn suq kompetittiv li jaħdem kif nishtiquh fil-moment bil-budgets pubbliċi li qegħdin jitnaqsu rridu nimassimizzaw il-valur tal-opportunitajiet ta' investiment għal investituri potenzjali fil-broadband għal daqstant rab erbat ma' kwistjoni ta' investiment ftuħ ta' networks sa' l-aqwa livell ta' domanda possibbli sabiex nsejjaħ ukoll il-gvernijiet u l-awtoritajiet pubbliċi sabiex jaħdmu mal-providers eh, ukoll jekk naqsmu servizzi flimkien tista' tara jekk ittejjeb l-kapaċitajiet ta' użu ta' network jekk issib iktar operaturi mis servizz pubbliku, forsi tistabilixxi smart grid, smart grid, i procurement, i services, affarijiet li aħna qalbna dawn l-affarijiet ser jgħinu sabiex l-investimenti kun iktar attrajenti. U jekk tabbina dan ma' fatturi oħrajn il kumitat tħares nejhom bħal eh, aċċess għal forum differenti ta' infrastruttura illi jistaw jintużaw għall-skart, għall-ilma, għall-enerġija dan kollu inaqqas l-ispejjes għal subscribers għaliex l-ispejjeż għandax taqsamma l-kondizjoni mal utent u vizmin żmien meta għandna tant restrizzjonijiet fejn in-negozji qed jagħmlu l-luħ marġinali dan meta kollu li nistgħu sabiex dan l-investiment isir realtà. Biswid dan ovvjament se jkollna bżonn xi appoġġ pubbliku, dan ġa qed iseħħ f'ħafna pajjiżi, ma dan kollu l kundizzjonijiet qafas għal dan il-kriterja li għajnanuna tal-istat, il fat li dawn il-networks appoġġati mill-ispiża pubblika għandhom ikunu miftuħa għal providers kollha ħaġa kruċjali u żid dan il-punt propju hawnhekk ukoll. L-aħħar punti tiegħi għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-utenti. Jina naħseb illi irridu naħdmu kol bisħiħ sabiex il-konsumaturi jinteressaw ruħom fil- kwalità tas servizz tal-high capacity broadband watam l-affarijiet li rridu nagħmlu għal daqstant ili nipprovdulhom informazzjoni aktar dettaljata tas servizz li għandhom bħalissa. Riċentement kien hemm studju interessanti mill-Ofcom provajda mir-Unit juri li minn kampjun speċifiku konsumaturi bħala medja bħala veloċità ta' konnessjoni irra ta' qiegħda tonqos, xi ħaġa mhux aċċettabbli, xi ħaġa li qed tkun koperta tat l-aspett tal-utenti fil paketta ta' li votajtu fuq u meta votajna fuq is-servizzi, e servizzi kun aħjaru li jkun aktar informazzjoni għal konsumaturi dwar is-servizz poġġejt propju dawn il-punti hawnhekk għaliex il-veloċità tal-broadband hija ħaġa li tista' tgħinha ħafna u jiena staqsejt li regolatur regolaturi tal-telecoms berek illi kienet anka poġġata minn dal-komitat u mill-parlament kollu kemmu, jom propju aħna sabiex joħorġu bi standards komuni fil-ġutta tal-broadband u anka sabiex ninsistu li l-esperienza tal-konsumaturi e, għal-jom benchmark speċifiċi għaliex il-konsumaturi fehmu il-veloċità ottimali xini u xed jiksbu bħalissa. U xaktarx il-konsumaturi jkunu inklinati li jaċċettaw fiber package iktar attraenti u mill-studio fil-Renju Unit rajna illi Il-veloċità fuq il-fiber networks meta nqabluhom mal-veloċità reali dawn huma viċin ħafna ta' xulxin għal daqsent m'hemmx problemi bil-fiber networks. Il-problema tinsab fil-broadband illi palissa edha titqassam mill-networks illi nafu bijom. Nafu li ħafna minnkom kienu interessati dan il-punt kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu man neutralita eh, fuq l-internet u anka l-ftuħ tal-internet u sabiex nizguraw illi f'dinja ta' kapacità u ta' broadband il-providers uh, ma jiddiskriminawx fil-servizz tal-kualità. Kien hemm ħafna diskussjonijiet jekk forsi tiftakru fil-rapport oriġinali u naħseb illi id-dispożizzjonijiet il-lissa nsibu fid-direttiva Telekom il-regolaturi qed jibdew jaħadmu u ma bizzejiet għal-issa ma dana kollu għamilt nota unek li għanna nkomplu inwet u monitoraċu. Issa qed naraw f'ħafna pajjiżi illi il-providers għati provdu l-konsumaturi fuq informazzjoni ta' kif jimmanġaw il-networks kien hemm kaftajim fil fir-Renju Unit bħala wieħed mill-ewwel pajjiżi li għamel trasposizzjoni ta' dan sabiex l-informazzjoni tkun iktar dettaljata u miftuħa l-konsumatur fuq xi jistgħu jistennew għal dak li xaqsam is-servizz, il-veloċità u kif is-servizzi jiġu maniġġati f'ħin ta' konġestjoni. Għal daqsant jiena u għagost bitir tiegħi li nippreżenta rapport qudiem il-kumitat lest nisma' nagħti shadow rapporters u nittama li flimkien jina xina naqdu rapport siwi ħafna. Merci Malcolm. Grazie Malcolm għal il-kommenti kollha tiegħek u grazzi wkoll għax-xogħol tijak issa. Nibdew bieċabdew reporters. L-ewel għanna l-Sinjura Kretza Bild. Merci beaucoup. Umbat il sinjura Kokola Iva, grazzi. Għan prezenta l-lum l-ideja ta' Sinjura Korola. Jitixtiq ta' boġġa bisħiħ l-xol eċellenti ta' Sur Harber li fem il-kwestjoni tal-investiment li jemżon sabiex ikonna agenda digitali fl-Europa, high-speed networks, infrastruttura tal-broadband, għandhom jitqasmu b'mod wiesa sabiex ikun hemm kompetitività Ewropea sabiex insaħħu tkabbiru x-xogħlijiet. Is-Sinjora Korola tixtieq tisħaq fuq l-importanza ta' suq kompetittiv sabiex niksbu broadband li eh, ikun taċċessa kulħadd ukoll talbet ikun hemm implementazzjoni rapida mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-gvernijiet tal-qafas rivedut telecoms fuq livell Ewropew u anka l-informazzjoni fuq il-aċċess tal-ġenerazzjoni ġejja. Fuq il-programm Radio Spectrum, it-sinja korrela trid tfakkar il kulħadd illi dan huwa parti, parti essenzjali minn fil-fatt ta' tisħiħ tal-aġenda Digitali fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Korea de Campos. Grazzi ħafna, Signora President. Xtaqt li għonet nir-ringrazzja l-kollega tagħna Sur Malcolm Harber għax-xogħol sewi tiegħu u l-kontribuzzjoni tiegħu sabiex ipproduċi dan ir-rapport, rapport importanti u dettaljat għall-aħħar. Xtaqt nir-ringrazzja b'mod partikolari tal-li nota tal-kommenti tax Shadows fl-ewwel laqata fuq e-commerce, e-health u diversità ta' risorsi teknoloġiċi u soluzzjonijiet teknoloġiċi għal reġun iktar periferali tal-Unjoni. Din il-komunikazzjoni hija waħda li aħna napoġġaw għaliex tirrikonoxxi l benefiċċji ekonomiċi u soċjali ta' broadband u wideband ħatkun waħda mill- vetturi ta' informazzjoni iktar importanti sabiex nipromovu infrastruttura illi ħażid l-involviment, l-iżvilupp u tkabbir ta' reġuni kif ukoll ix-xogħlijiet. L-idea wkoll hi li naqsu l-ispejjeż spejjeż ta' tranzazzjonijiet marbuta mal soċjetà tal-informatika u l-kwistjoni ta' neutralità wkoll hija rikonoxxuta l-komunikazzjoni ma tinjorax noqqasijiet fissu u tipprova tistabilixxi kondizzjonijiet li skontom operaturi jikkompetu b'mod ġust. Barra minn hekk, huwa importanti ħafna illi niżguraw l mod kif il-fondi Ewropej jittiebu sabiex ninvestu fl-infrastruttura kif ukoll huwa importanti illi nagħmlu aktar sforz sabiex nidentifikaw u neħħu kull ostaklu għal żvilupp għal dan ir-rol Is-settur pubbliku għandu rwol x'jaqdi sabiex nipromovu din infrastruttura, nirrispettaw il- eh, il-prokurament ukoll din infrastruttura hija utli partikolarment fil-qasam tal-e-commerce, meta niġu għal tarima tul il-ħajja, meta niġu għal konnettività sabiex nistimulaw is-swieq illi se jwassal għal tul ekonomiku konsiderevoli dan kollu importanti u bl-istess mod Ir-rabtiet kollha bejn band scales, sptarijiet u istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn huwa wkoll aspett importanti tajb ninvolvu il-pubbliku l-privat, soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi fl-government u l-e-commerce. Dawn huma aspetti li jistgħu jibnu bażi soda għal band. Aħna se nkun qed nippreżentaw emendi ma dan kollu xtaqna nirringrazzjaw rapporter għax-xogħol siwi tiegħu grazzi. Si? Grazzi ħafna. Sir Manders mhuwiex hawnhekk mill-grupp Alde ma nafx is-Sur Kratz ma nixtieqx jitkellem miflok. Frau Vorsitzende, tut mir furchtbar leid, aber wir wissen nicht, wir hatten gedacht, er kommt. Signora President, immaġinajt li l-kollega tijaj se jkunna u fil-fat u mandiċ istruzzjoni tu minna ħatija, sfortunatament. Ti si pa graf, so jiba dizuli. Maġara xej, meta jasal nħallu jitkellem, jekk ma jasalx tista forsi titkellem int. Għal-grupp tal-ħodor, is-sur Enstrom u kol mux ijat hawnhekk, Imma forsi ħajdi tista' tkellem floku. Iva, grazzi ħafna malaj malajr. Xtaqt nirringrazzja lil Malcolm Harber għal fatt illi indirizza il-kwistjoni tan neutralità għaliex din kienet waħda mill-aspetti l-iktar importanti li diskutejna fid direttiva dwar servizzi universali. Kol tkellem fuq l-għajnuna tal-istat għaliex għadha toħloq diffikultajiet ċertu stati membri u l-informazzjoni fuq dan il-punt għadha miex ċara biżejjed għanna aċċess għal għanna nuqqasijiet fl-aċċess għal broadband f'ċertu zoni. U jekk l-għannu tal-sat ma tiġiġ użata, il-situazzjoni tibqa problematika. L-istrument finanzjarju Ewropew ukoll ġi indirizzat u naħseb illi dan kien aspett importanti wkoll. U dan ukoll se jkun parti mill-istruttura ġenerali aħna napoġġaw rapportakom jindirizza l-iktar kwistjonijiet importanti u issa rridu naraw irridu x'ninkludu emendi fuq dettalji imma fuq il qalba nifsu tar-rapport aħna nistgħu ngħidu li naqblu. Grazzi. Mr. sir Mendes wassal forsi intuħ bizzet ħin sabiex ipoġġi bil-eda m'hemmx mela, ħaġla ngħaddu assurdu Yeah, I also want to thank Grazzi xtaqt ukoll nirringrazzja lil Malcolm Harber għal rapport tiegħu. Naħseb li hemm aspetti pożittivi u għandi wkoll xi mistoqsijiet u xi punti li nixtieq nżid. Il-mistoqsija tiegħi jedwar din fuq naħa għandu jkollok kompetizzjoni u bħala konsumatur għandi l-impressjoni li xi kultant m'għandix biżejjed għażla. Fir-Renju xi kultant provider kollu sem kbir missu u għalhekk ikun diffiċli ssib xi ħaġa oħra. U fl-Olanda l-affarijiet ma tanċu ma differenti. Jekk dalu li trid tfisser l paragrafu jiena nista' naqbel ma fl-istess għanna għandna wkoll partijiet tal-pajjiż speċjalment f'pajjiżi kbar, b'ċertu żoni remoti jew gżejjer, fejn ma jagħmilx wis-sens li kumpanija tinvesti hemmhekk. Mbagħad f'dal-każijiet l-istat għandu jintervjeni għaliex nasbu li broadband huwa dritt bażiku, kulħadd għandu jkollu aċċess irrispettivament minn fejn il-persuna tgħix. Mhux qed nara biżejjed fil-rapport li għamilha ċar illi jekk ikun hemm każ fejn l-istat ikollu intervjeni f'żoni iżolati u gżejjer imbagħad ġara darba jkun possibbli tista' taħdem fuq bażi ta' partnerships bejn privat u l-pubbliku sabiex tmexxi in-network. Tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-veloċità tal-internet. Jiena naqbel perfettament li fil-prattika ma tesperjenzax l-istess veloċità kif indikat fil-reklam. Fl-istess ħin, nista' ninnota li l-affarijiet varjaw minn sit għal ieħor. Għandi l-fiber network kien id-dar fil-fatt. U naħseb li 100 megabajt fis-sekonda hija xi ħaġa tajba ħafna, nitkellmu fuq aċċess ta' kwalità għolja, ma jekk inżur ċertu website, ċertu sit elettroniċi, il-konġessjoni ssiba fuq is-sit u m'għandux jaqsam ma' minna qed tipprovdilek l-internet u ma nafx forsi kif jista' jkollok regoli ġenerali għal xaffariet varjaw minn sit elettroniku għall ieħor fejn itlu veloċità. Forsi f'das sit paragrafu nsemmu dal-punt. Fuq punti li inżid, semt nej fil-fatt aħna semmejna l-e-commerce, l-commerċ elettroniku, fuq binna ħafna drabi qabel, l-intrapriżi żaru medji, għandhom jissemmew ukoll ta' dan il-punt għax għalihom mhux dejjem faċli illi jibdew proġett taħt e-commerce huwa dan huwa fl-interess tagħna u fl-interess tas-suq intern. Rridu nifaċilitaw l-aċċess u nafu li s-Sinjura Cross ukoll qed tevalwa s-sitwazzjoni. Imma rridu ngħinu għan billi nofru software, nofru wkoll informazzjoni ta' kif eh, titratta s-servizz forsi anka naqblu fuq lingwaġġ dan il-komitat dwar dan, finalment. Nasab muxaw darba qbilna dwar dan ukoll hemm gruppi ta' persuni pal persuni anzjani illi hemm bżonn nindirizzaw b'mod speċifiku għaliex jista' jkun illi dawn mhux awtomatikament jistgħu jirrikonoxxu l-importanza tal- broadband ma jktħares lejn li health għall-anzjani l-broadband isir ta' dal-aspet importanti ħafna fil-ġejjini. Għaldaq sanċi miqsoqsijiet u xie punti addizzjonali, ma naħseb mod ġenerali qed għandna dimna rapport tajjeb ħafna. Merci. Monsieur Merci. Sur Mendes, ikjoġbok. Grazzi President, Iva, ovvjament il bradment se tkun eh, se jkun ferm importanti kemm għal issa kollha l-futur. Jiena naħseb li permezz tajt nistgħu nikkomunikaw sew u din hija ferm importanti. Jiena ringrazzja lil Malcolm tal-li eh, kopja ħut mill-idejat tiegħi fir-rapport. Grazzi. Sta naħseb li dinja opinjoni u nispera li l-industrija tikkopja l-idea tagħna li l-approċċ tagħna ehm, ġewwa is-suq interni ma tajbin u qed nar l-opinjonijiet tagħna issa konkludejnihom iżda uħut mill-ideat mi jomx qed jiġu kopjati, jena nispera li dan iseħ għaliex hija ferm importanti għall-informazzjoni għall-konsumaturi kollha għall-Ewropej kollha. Dak huwa dak kollu li ngħid. Grazzi. Merci. Alors tous les shadows se sont exprimés. Grazzi. Il-shadow rapporter jitkellmu kollha. Maddu Signora Styler. Grazzi, Signora President. U grazie li rapporter. Jiena naħseb li Din hija biċċa xogħol tajba ħafna mal-kim u tinkludi ħafna minn dak li qed iħassibna bħala kumitat. Jiena naħseb li l-kwistjoni tal-kompetizzjoni fis-suq fejn ikun hemm market dominance mhijiex tajba fejn ikun hemm firgwaj tal-għażla tal-konsumaturi. Jiena ma naħsibx li jem mappa komprensiva bħalissa ta' fejn eżatt jinsab dan il-fiber fl-Unjoni Ewropea u jekk huwiex disponibbli u din hija xi ħaġa ferm importanti. Jien naħseb li l-kwistjoni ta' neutralità eh, hija kwistjoni tajba ħafna naqbel dwaq magħha. Issa fi rigward tal-aċċess għall konsumatur jiena rrappreżenta qasam li hemm ħafna eh, sfidi reġjonali, ħafna żoni fil-periferija u allura din l-idea li ġiet imqajma minn eh, dan il-villaġġ digitali fejn ikollok popolazzjoni tal-2000 persuna u għal kull 2000 persuna ikun hemm aċċess għal xi ħaġa li jkun hemm aċċess għal xi ħaġa li aħna irridu nippruvaw niksbu. Irridu nirrappreżentaw il-konsumaturi u ngħidu li ma jridux li jkun hemm Eh, divizjoni digitali fl-Unjoni Ewropea. Aħna lek itkellimna mal istati eh, membri biex nassiguraw li n-nies iċ-ċittadini kollhom aċċess. L-idea ta' dan il-villaġġ digitali jista' jgħin ki biex nassiguraw li ċertu nies ċertu waqsma fil-periferija ikollhom aċċess għal din rivoluzzjoni digitali. Ħafna minna f'din il-kamra ma twildux fl-era ta', ta digital iżda e, illum taħdmu il-koll naħdmu b'dawn l-għodda digitali. Għalla standini għafferm xaġa ferm importanti. Bħalissa per eżempju f'ċertu zoni remoti fil-gżejjer, fl-iskejjel hemm aċċess għal broadment iżda jkun hemm ċertu problemi meta dawn l-iskejja li jingħalqu għaliex ma jkunx hemm aċċess għal din riżorsa. Qegħdin ngħixu f'żmien diġitali din hija importanti wkoll għaż-żoni fil-periferiji u minħabba tender dawn iż-żoni fil-periferiji mhux qed ikollhom aċċess. Din hija xi ħaġa ma nistgħux nippermettu li ssir fil-futur. daqstant il-corporate issue hija marbuta għalkemm forsi issa ma naħsbux li hija marbuta ma' din il-kwistjoni. Nixtieq nirringrazzja lil Malkem għax-xogħol tiegħu u jien naħseb li nkoprejt ħafna kwistjonijiet. Nirringrazzja l-kollegi għall-kommenti tagħkom. Għaliex naħseb dan isaħħa d-dibattitu għal din il-kwistjoni ferm importanti għal-futur tagħna. Grazzi. Je crois, Malcolm, que l'ensemble des députés qui se sont exprimés ont montré. Naħseb li dak kollu li għal Malcolm juru, juri kem hija importanti l-kwistjoni. Sa naddi l-kelma l-Kummissjoni Sir Frank Mason jekk joġbok. Um, an easy job for me, not much to say. Grazzi, dan huwa xogħol faċli ħafna li ma tantx għandix ngħid eh, l-opinjoni ta' Sur Harber u l-opinjonijiet tal-kollegi l-oħrajn huma opinjonijiet li l-Kummissjoni taqbel magħhom bisih mhux biss tkellimtu dwar il-parti tal-komunikazzjoni li tasbu li ferm importanti iżda wkoll tkellimtu dwar uħud mix-xogħol qed isir fl-istadji li jmiss fl-aġenda diġitali. Jiena nixtieq nibda billi nerġa' intenni is-sitwazzjoni. Dan il-komunikat huwa parti mid-Digital Agenda li hija parti mill-inizjattivi tal-Europa tal-2020 u għandaqstant lan ewlieni ta' dak kull li qegħdin nagħmluha huwa tkabbir u iktar xalijiet u jiena naf li ħafna minnkom enfasizzaw l-importanza ta' dan kollu u l-importanza wkoll ta' suq kompetittiv li jaħdem sew u li jikrea iktar xalijiet u jassigura s-suq intern ġewwa l-Ewropa. Jiena l-enfatizza punt li ħafna minnkom għajmu forum differenti l-kwistjoni ta' tnaqis fil-spess tal-investiment. Aħna konċi ħafna u għamilna stima li biex nilħu l-anijiet tagħna ser jiswina ta' madwar 250 biljun euro u aħna konxi sew dwar il-restrizzjonijiet finanzjarji li hemm uh, li qegħdin jiffaċċjaw ħafna gvernijiet Ewropej. Naqis fl-ispejs tal-investiment aħna nemnu huwa importanti u kwalunkwe ħaġa fir-rekomandazzjonijiet u fl-opinjonijiet ta' dan il-kumitat eh, jista' jkun utli ħafna. Fir-rigward ta' xogħol li qed isir bħalissa nixtieq ngħid li l-Kummissjoni kellha konsultazzjoni pubblika fuq in-neutralità u servizzi universali u hija mistennija li toffri dikjarazzjoni f'ċertu forma fil-futur qarib u jien ukoll nifhem li l-kollegi tiegħi fil-DG Competition li jaħdmu fuq revizjoni tal-linji gwida tal-State Aid u li naħseb li huwa maħsub pjanata l-2012 iżda minħabba li għadhom għamlux konsultazzjoni pubblika għalissa li jizbissa nieħu nota biex eh, niġbed l-attenzjoni tal-Kumitat. Nixtieq ukoll nagħlaq billi nitkellem dwar l-kim sejħa Village Pump Il-Kommissjoni faslet l-anijiet għal komunikat tal-broadband mod partikolari bl-idea li nevitaw il-village pump għal broadband. Żewġ għanijiet huma li jkun hemm 30 megabajt għal kull sekonda għal kull ħagġa għal Ewropa sa' 2020 u għal 50% tal-djar Ewropej li kolom 100 eh, megabit kull sekonda dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li l-Ewropa tibqa' fuq dimnet ikollna għandna eh, infrastruttura kompetittiva li tista' tikkompeti ma' swieq dinija u li ħadd ma jaqalura 30 megabit għal kulħadd fostom il-Highlands tal-Iskotja u l-Gżer tal-Iskotja per eżempju partijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjuri. <laughs> Malcolm, vous avez... Ah, ah, je vais peut-être donner le calendrier avant de vous laisser la parole. Forsi, misnin as najnajdilkom xini timetable qabel ma nerġna dilek il-kelma, Malcolm. Il-deadline eh, hija l-24 ta' Marzu ġifiri dal-waqt biex taddu l-emendi ta'kom u nota jekk iġobkom għan senkun qed nanalizzaw mbagħad l-emendi fit-13 ta' April u se jkollna l-votazzjoni waqt l-imkom fit-13 ta' April ukoll fis-sess ġurnata. Il-votazzjoni fil-Kumitat ITRE ser issir fil-5 ta' Mejju u din ser mbagħad tmur fil-plenarja fil-Ġunju probabbilment minn xċerta però. mal mi jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President, l net eh, nirringrazzja lill-kollegi tal-appoġġ tagħhom u wkoll għal xi idejat addizzjonali u jiena nispera li anke jekk għandna ftit ħin huma sa nhar il-ħamis ikunu għaddew li xie interessanti. Jena naħseb li dan kien rispons tajab ħafna minn ħadal l-Kommissjoni. is saqsini xi domandi. Ista naħseb li l-annijiet fir rigward ta' broadband seħaw mill-istati membri issa jekk nix bżonn ta' leġislazzjoni separata, ovvjament di tista' tkun eh, proposta oħra separata l-kollox is sinjur Rabti per eżempju għedha tagħmel rapport fuq dan bħalissa ġifieri nu għabbajtu li ma nix nirrepetu dan ix-xogħol. Nasab il-kustjoni tal-kompetizzjoni hija importanti għaliex huwa ċar mill framework ta' riforma ta' telekom sma fejn ikun hemm provider wieħed tal-fiber għall-inqas irridu jagħtu disponibilità għall operaturi oħrajn. Ġifiri, l-aħjar frażi hija li jkollna aktar ġustizja u inqas diskriminata u il-ftejm ta' kompetizjoni ma' ferm importanti hawnhekk biex nkun nistgħu naraw eżattament kif nistgħu jsiru dawn l-affarijiet. f'maħna u wkoll kif rridu nżidu investiment u f'ċertu pajizi hemm mezzi ta' kif tagħmel dan, iżdejn naħseb li dan huwa l-bażi ta' kif nistgħu nimxu l-qoddim. Jien nixtiex nirrepet dak li qed qabel, meta jkun hemm awtoritajiet pubbliċi li jixtiequ jinvestu f'networks, dawn għandhom disponibli wkoll għal providers li qegħdin jikkompetu. Per eżempju, dwar Unit, fir-rigward hemm ħafna għazla ta' broadband u wkoll għanna l-kabel li eh, jikkompeti kontra l-fiber li qed jiġi installat palissa u jiena nixtieq ngħid bħalissa li ġenerazzjoni li mis la darba tkun saret Broadman din se tibqa' kompetitur ukoll jien nista' ngħid li kien hemm żmien darba fejn aħna ridna Eh, Approċċ neutrali zejdu niftakru kwali dawn huma għad ta' eh, punti ma fermeħ meħtieġa u fċertu zoni eh, fċertu zoni tal-Europja u kol soluzzjonijiet ta' satellita. Għal dawn huma affarijiet li ma nix ninsew jien nasab li kun tajjeb ħafna kieku l-kollegi jistgħu jibatu li xi emendi. Naħseb li nistgħu naċċettaw l-invit minn naħa tal-Kummissjoni um, biex ikun hemm naqa pressjoni fuq il-Komissarju tal-Kompetizzjoni biex joħroġ bi proposti iktar brata maġla għaliex dan huwa ferm importanti kif għal Sinjor Vanju wkoll jien tħares l qudiem l-elementi tagħkom forsi nagħmel ukoll xi ftit emendi tiegħi stess. Biex nagħlaq jien nirrispondi Sinjora Korola eh, permezz tas-Sinjura Koretta Bilt Naħseb li konna sew xieġi emendi fuq Radio Spectrum u jiena ser biex nara ma kompatibbli għaliex id-deċiżjonijiet kbar tar Radio Spectrum huma importanti ħafna għal television broadband kemm permezz ta' fourth generation networks iżda wkoll permezz ta' tipi ta' networks lokali għal wifi Grazie ħafna eh, tal-kontributi tagħkom.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 Jena ser nitkellem dwar situazzjoni totalment differenti issa u nixtieq nibda billi ngħid li jien kont grat ħafna li l-koordinaturi qablu li għamlu opinjoni dwar dan ir-rapport għaliex kif eh, naħseb kolħat jaf li din il-kumitat għandu ċertu responsabilitajiet fuq eh, l-għad globali u jieħu l-responsabilitajiet jew bis serjeta ħafna. Naħseb il-kol taf l-iżvilupp tas-suq intern Ewropew ma ma jiġborx fih iżolament, iżda għandu impatti wkoll fuq relazzjonijiet ta' kummerġ globali. Aħna morna fuq għatta missjonijiet, morna ċina, l-Indja, l-Istati Uniti, per eżempju, biex nitkellmu dwar uħut minn dawn il-kwistjonijiet u għalla stan tal-arbohra jina fukajt fuq rapport li naħseb li huwa tajjeb ħafna komprensiv fuq osma li jina ħassejt li kienu ferm importanti minnata dan il-komitat, l għamilnet musser tkun sorpris li tara li l-standardizzazzjoni u l-izvilup tal-standard hija ferm importanti f'dan kollu u naħseb li Rigward tal-xol tagħna fuq l-standards huwa ċar ħafna li l-standards u fejn aħna nistgħu niksubu standards globali huma ferm importanti għall kummerċ globali. Iżda, mod partikolari, Rigward tax-xogħol tagħna ma' swieq żviluppati ma' l-imsieħba tagħna fis-swieq iżviluppati, dawn l-istandards huma ħafna iktar importanti li xċem hemm ċertu każijiet mod partikolari fl-Istati Uniti u mal-Ġapan fejn aħna qed naraw li l-kummerċ għadu qed jiġi ehm, maltrattat minħabba ċertu standards. Storikament, per eżempju, nis li għamlu l-standards kellhom idea differenti dwar xienza teknoloġija involuta, għal stantista għanna bżon ta' oversight politika u xiftit pressjoni politika biex eh, l-standards isiru aħjar nippruvaw nimxu ktar u d Għaliex, wara kollox, standards differenti li għandhom l-istess għan ifissru ħaġa waħda biss, iktar spejjes għal product development u għal produzzjoni. Biex natikom eżempju, għasam li offer li nafu sew fil luċċa tal-karotti u testijiet tagħhom. Jekk tara eżempju, test eh, li huma ħafna flus, pereżempju inti tikrex ġuġim ġimkien biex tagħmel test, kull wieħed minn dawn it-test jiswa 40 jew 50 elf euro. U jekk inti għan trid tagħmel dawn it-testijiet kollha għal ħafna iktar karozzi ovvjament iqum ħafna iktar ġifi dak li għandna nagħmlu huwa li nofqu il-flus ta' żvilupp tagħna biex nofru l-aħjar riżultati u mhux fuq it-testjar kontraproduttiv. Jiena kont grat ħafna li il-relaunch ta' Transatlantic Economic Council fejn dawn il-punti edin fuq net tal-agenda issa qed jiffoka ħafna fuq standards ta' ġenerazzjoni li jmiss, standards ta' nanna teknoloġija, e-health, Eh, karozzi li għatmu bl-elettriku li smart grids u dan jidir li jagħmel ħafna sens għaliex għalfejn aħna na nippermettu li trade barriers tal-futur li jiġu prevenuti milli minn flok naħdmu fl-imkien ma l-imsieħba tagħna kif ukoll ma' pajzi oħrajn iċ-Ċina u l-Ġapan ukoll nkun nistgħu nittrattaw ċertu kwistjonijiet. Jiena sem eh, tkellimt dwar ix-xogħol tagħna fuq il-Consumer Product Safety kif bħalma tafu Ah, il-Kumitat għamlet bena relazzjoni ma l-ekwivalent Amerikan u jien ukoll ġiet nitlob imur u wkoll fisimkom biex niffirma ftehim importanti ħafna dwar informazzjoni u l-standards eh, bejn eh, ċina u l-Stati Uniti u l-Ewropa jitkellem dwar servizzi għalli jiena naħdem għassu uniku fi rigward eh, ta' servizzi din jaffer importanti tindika u kol kif aħna nistaw nżidu il-kummerċ u servizzi fid-dinja u mux jisorprendikom li jena semmejt il-public procurement jena fl-sinu rul se tkun rapporter tana fuq eh, il-public procurement taqbel miħaj u jena nemmen li il-public procurement hija u qasam ieħor fejn jekk aħna naħdmu l-kol flimkien ikun nistgħu niftħu swieq ġodda. U biex nikkonkludi, f'dan ir-rapport kifet qabel jiena nistenna l-emendi tagħkom din dawn huma dwar innovazzjoni l-importanza ta' iktar swieq għal prodotti innovativi u servizzi u jiena eh, semmejt mod speċifiku ħafna teknoloġiji favur l-ambjent. Dan huwa relatat mal-punt tiegħi dwar l-standards u wkoll eh, ninkoraġixxu li kunem hemm eh, ġbir ta' iktar riċerka, iktar xenza minna ħata partners differenti. Dawn huma l-idea tiegħi jiena lest li nisma' minn antixida rapporters u għal darba oħra elementi tagħkom huma indispensabbli biex din l-opinjoni jsir ikbar u u li nista' nżid mal-paragrafi paragrafi oriġinali tiegħi, grazzi. Si Malcolm, ġvili Grazzi Malcolm. Serna dil kelma li xedaw rapporters. Is-sinjura la grepek joġbok. Grazzi nishtiq nirringrazzja l-Sur Malcolm Harbour għall-opinjoni, la bost l-opinjoni tiegħu u koll rida li huwa wera sam il-bidunet biex jinvolvi li shadow rapporters um, biex nabottaw l-opinjoni. U inkorpora diġa uħut mis-suġġerimenti li aħna għamilna xħut minna, forsi mux kolla, u ovvjament dan se jkun suġġett ta' dan id-dibattitu. Il-politika tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea għandha tkun waħda mitħassib ewlieni tagħna għaliex hija ferm importanti l-ewlet minħabba l-impatt li għandu skont il-mod ta' politika li aħna qed ippruvaw niksbu u deċiżjoni li tiridu nieħdu dan għandu impatt dirett fuq it-kabir ekonomiku tagħna u kompetittività tagħna. U ovvjament is-suq intern l-impjiegi il-prodotti li huma frutti li l-konsumaturi jiġu mill-quta minn dan kollu wkoll. U għal daqstant dan huwa eh, għandu pat dirett fuq il-mod ta' kif is-suq intern jaħdem u huwa ċar kif tgħid il-Kummissjoni huwa jidher biċ-ċar kif tgħid il-Kummissjoni fil-komunikat tagħha l-ewwel priorità għandha tkun li nifinalizzaw id-doħa cycle u nippruvaw nilħu konklużjoni pista mhux akkosta kollox. Ir-riżultat ta' do around għandu jkun ambizjuż iżda wkoll għandu jkun wieħed globali u bilanċjat fuq il-kwistjonijiet ewlenin eh, li qed jiġu nnegozjati hemmhekk ukoll mod parallel għanna il-Free Trade Agreement li l-Unjoni Ewropea qed kompli tinnegozja u li qed tipprepara lilha nifsarjom Għal darboħra rridu nkunu ċarja ħafna. Il-trading eh, partners ew l-inin tagħna mal l-kompetituri tagħna wkoll u għal daqstant aħna rridu nżommu din l-idea moħna u naraw li negozjati fi WTO u kol negozjati bilaterali u nipreparaw għal featured agreements għandhom ikunu pragmatiċi u għandhom ikunu realistiċi. Aħna marnix nkunu dajfa meta aħna nitlu f'dawn it-tip ta' negozjati. Għallaqstant dawn kienu xi kummenti li xtaqt insemmi u ser namel dan permezz ta' amendi u li ser insemmihom ta' malajr issa. L-opinjoni ta' Sur Harber diġa semmiet ħafna mill-kwistjonijiet li jinteressawna u nixtieq però nsemmi tliet punti. Jidhirli li il-prinċipju ta' reċiproċità u simetrija jiġu indirizzati. Jiena naħseb li għandna nifukaw ħafna fuq dan l opinjoni tal-Kumitat fuq il-prinċipju ta' siltrija u reċiprocità. E, Il-Kunsil straordinarju ġewwa f'Settembru tas-sena l-oħra li jitratta ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal l-imsifa strateġiċi għall-ewwel darba semma il-kwistjoni tar reċiproċità u għal li irridu li nimsemma ta' nirrispondu għal isforzi tagħna fil-spiritu ta' reċiproċità u benefiċċju reċiproku. U għal sant dan ifisser li qed isemmi prinċipju ferm importanti u dan ġin u wkoll mill-Kummissjoni fil-Komunikat tagħha. Parlament Ewropew ukoll kellu l-opportunità li semmi dan il-punt fuħud mir-rapporti adottati sal-aħħar tas-sena l-oħra. Għal daqstant huwa importanti li aħna niżviluppaw iktar dan il-prinċipju fil-abbozz tal-opinjoni tagħna. Kifet, il-Free Trade Agreement kolla li qed jiġu negozjati bħalissa għandhom jiġu soġġetti għal ħafna standards ristretti ħafna iżda jridu jkunu eh, realistiċi u bilanċati jridu jieħdu konsiderazzjoni eh, situazzjoni ekonomika, soċjali u ambientali eh, tal-imsieħba fuq iż-żewġ naħat u wkoll jippruvaw jilħu bilanċ tajjeb, mod partikolari fir rigward tal-public procurement li ġa semmejtu fil- l-abbozz l-opinjoni tagħkom. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nafasizza l-impatt li għandhom il-free trade agreements fuq ċertu setturi fis interpret, per eżempju l-agrikoltura. Għandna ċertu setturi sensittivi ħafna li qegħdin jiffaċċaw regolamentazzjoni li miex mm, mm, ta' sekri sittiva f'pajjiżi tal- uh, fil-pajizi li għedin namlu kummerċ maħħom u għalda daqsan din tarra problemi fit kabbiru u l-kompetitivita eh, setturi sensittivi tagħna kif nsejħu la maħna. Għalda daqsan tu interessanti li bħala parti minn negozjati għal free trade agreement u importanti li konna l-possibilità li namlu assessjar tal-impatt sħiħ fuq l-impatt li dan il-ftejn jista' jkollu fuq is-swieq kollha u fl-aħħar kwistjoni li semmiet ftitilu minn żewġ kummissarju, kummissarju Barnier u kummissarju Tajani, din hija l-kwistjoni ta' sessjar ta' eh, eh, iktar investiment Ewropew ġew l-Unjoni Ewropea. Aħna ma irridu nevitaw li nkunu dajfa wis, iżda ma rridux nkunu protezzjonisti lanqas. Kun xira kieku ikonna dibattitu dwar kif aħna nistgħu nassessjaw l-impatt li investiment barrani jista' jkollu fuq l-Unjoni Ewropea. Iridu nqisu l-impatt li dan jista' jkollhom fuq il-kumpanji u wkoll fuq il-sopravivenza tal-kumpaniji tagħna fuq medda twila ta' żmien. Naħseb dan ikun dibattitu importanti ħafna u interessanti nixtieq nirringrazzja l-darbaħra lis-sur uh, Harber fuq ix-xogħol tiegħu fuq dan l abbozza opinjoni u aħna nkunu grati kiku jkollna kontributu biex intejbu iktar nkunu nistgħu niddiskutu l-idejat iktar fil-detal, Grazzi. Oh, grazzi ħafna, s-sana dil-kelma, il-kelma li sul treddu fidi li xedu rapporters l-oħra u nappella biex kuna jitkelmu daqxej fil-qosor l għalix eh, l-ħin qed jafas. Grazzi ħafna Signora President u grazzi l-rapporter. Jina niprofa nitkellem fil Ossor, qossor Jina naqbel ma ħafna minn dak li ntqal mill-kellim preċedenti, jieġobni l-fat li l-public procurement eh, huwa preżenti eh, rigward carbon technologies, eh, il-kustjoni importanti ħafna. U għanna appoċu koll għall-idea tal-popolazzjoni li qed tixie prodotti li qed jiżviluppaw fuq hawnhekk fuq dan il-qasam teknoloġija u koll l izvilup ta' teknoloġija huwa li huwa preżenti jemmek huwa tajjeb ħafna u vantaġġi oħra li qed nippruvaw inħarsu li hom mill-perspettiva ta' innovazzjoni. Ovvjament irridu naraw ir-riżorsi u l-kapabilità u noħorġu b'suċċess għall-Unjoni Ewropea li tejna biex noħorġu bi strateġiji li hija xi ħaġa li l-kellim preċedenti ġdiġa semma l-kwistjonijiet responsabilitajiet eh, korporali eh, bħal miri eh, ambientali li jistaw ikkunu daqxin aktar dettaljati. Iżda dan huwa il-punt fejn għanda nkunu mixin, iżda nifem illi hawnhekk l-istandardizzazzjoni hija preżenti wkoll nabel mal-polisierja kollha kemm huma. Grazzi. Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal ausdrücklich äh, bestimmen. Signora Schmuller. Grazzi. Jina nishtiq nejt li naqbel ma dak li għal sur Harber dwar standardizzazzjoni din hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin f'dan is-settur. U punt li nistgħu nibdew nikkoperaw fuq u niżviluppaw standards li naqblu fuqhom Iżda naħseb rridu noqogħdu attenti biex ma nenfasizzaw wis il-public procurement. Hemm punt hawnhekk fid-dibattitu tal-Green Paper fuq il-public procurement, ovvjament, il-kwistjoni hawnhekk dwar ftehim fil-WTO u l-fatt illi kollhom effett kollaterali fuq il-leġizlazzjoni Ewropea li jistaw waslu għal aktar flessibilità. Din hija xi ħaġa li se tissemma, iżda naħseb iridu naraw aktar flessibilità rridu nassiguraw li l-affarijiet ma jidħlux f'xulxin. Jekk ikonna diffikultajiet għaliex niprovaw nitru għall-innovazzjoni, ma naħsibx li din hija daqstant ħaġa tajba, ma l-atliħor għandak il-kwistjoni ta' kummerċ ġust u l-importanza ta' aktar uh, public procurement f'dak il-qasam. U nishtiq nabel ma dak li ntqalmel kellim preċedenti fuq l-assessjar tal-impatt, naħseb għandna bżonn ħafna iktar assessjar tal-impatt fuq dan is-settur, b'mod partikolari fis-setturi sensittivi. Rridu nevalwaw is-sitwazzjoni qabel ma nħidu deċiżjonijiet. Grazzi. Euh, Monsieur Crossman, vuli peut-être parler à la place eh, Sur Kreutzmann, eh, tixtieq titkellem flok is-Sinjura Schmidt? Iva, nirringrazzja għal dan l-abbozz tajjeb ħafna u l-kooperazzjoni. Palma et fit-2 ta' marzu, eh, Sur Schmidt eh, qabel li l-kwistjoni kollha ewlenin issemmew u jappoġġa it-test. Iżda Sur Schmidt jemmen illi l-opinjoni irid trid tirreferi għall-importanza ta' prodotti agrikoli fost oħrajn illi huma importanti li għaliex il-konsumaturi jħallsu għal dawn il-prodotti ta' kuljum. Illum il-prodotti agrikoli għandhom 7.4% eh, tal-importazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi u dan huwa parti mill-konsumaturi u jiddependi għal eh, funzjonament siwi tal-suq intern rigward il- eh, l-Assemblea Parlamentari tal-ACPU eh, dejjem semma l-importanza l-aċċess ta' suq għal prodotti agrikoli eh, għal 67.7% tal-esportazzjoni ta' eh, prodotti huma propju dawk agrikoli u aktar kummerċiles dan is-settur ikun aktar ta' benefiċċju ikbar anzi għal dawk li jużaw is-suq Rigward l-esportazzjoni tal-prodotti eh, huma importanti ħafna li juri wkoll mill-konsumma jidheru ukoll mill-konsumatur e, tal-konsumaturi. U dan jidheru ukoll fl-opinjoni tal-imkom. Grazzi ħafna. La parole monsieur Grazzi ħafna. Is-sur Kafskowski. Nispera li għettu sew l-isem. Iva, jina kont fi delegazzjoni tal-Istati Uniti, ovvjament naqbel fuq l-assessjar tijek u importanti li il-Konsil Transatlantiku għandu jerġa jissemma u naħseb hawnhekk li rridu nsemmu fil- dialogu u illi imbidlu il-prioritajiet meta niddiskutu eh, mal-sieħba tan Amerikani. Allura mhux biex niddiskutu kwistjonijiet ta' politika barranija, iżda wkoll eh, mistoqsijiet leġislattivi, pereżempju l-ewwel darba kun qed eh, niddiskutu l-e-commerce ma' Amerikani li jittrattawna b'mod aktar serju wara t trattat ta' Lisbona u l-problemi li kellna hemmhekk. Iżda naħseb li tkun xi ħaġa interessanti li nifmu dik l-opinjoni u kol mhux biex nitkellmu dwar il komissjoni iżda nitkellmu wkoll dwar dak li qed jiġri f'din il-Kamra wkoll. Grazzi. Madam Korazza Bilt, tavu. Grazzi, is-Sinjora Tables. Signora Karozza Bilt, skużani ħolqien ta' impjiegi huwa propju dak li eh, rridu nimxu l-qoddim. U nixtieq nitkellem dwar eh, l-kumpaniji żaru medji fl-Unjoni Ewropea. Naħseb huma ma joperawx fis-suq globali b'mod ġust skont minħabba li l-istandards mhumiex l-istess fil-produzzjoni ta' prodotti u l-fatt li nifukaw fuq il-convergence u s-sigurtà ta' prodotti għal konsumatur huwa importanti ħafna jina interessat mod partikolari fis sigurtà tal-ġugarelli. Naħseb din hija settur li ċarbira ta' ġugarelli li jintużaw fl-Unjoni Ewropea huma importati u importanti li jkollna possibilità li nispezzjonaw l-standards eh, li huma tajbin għall-Unjoni Ewropea, eh, li huma tajbin ukoll għal eh, ġugarelli li jinbijaw propju fl-Unjoni Ewropea. Issa hawnhekk nixtieq insemmi punt politiku, jekk iridu nkunu konsistenti ma' dak li qed jiġri fil-Mediterran Eh, fil-pajizi tal-tramuntana tal-Afrika b'mod partikolari rridu nħarsu li politika ġdida għall-Europa biex niftħu l-bibien għal prodotti minn dawk il-pajizi. Ma nistawx biss eh, nsejħu għal appoċ għal movimenti demokratiċi f'dawk il-pajizi, unbat nżommu l-bibien tana maqluqin għal prodotti tagħhom meta l-politika ta' kummerċja waħda mill-istrumenti ewlenin li għandha l-Unjoni Ewropea għal paċi u d-demokrazija u għawnek se nintroduċi amenda fuq dan il-punt jek nista. Grazzi ħafna. Si, person dutni. Iva, grazzi ħafna ma naħsibx li xaħat jħor xtaq jitkellem, allura il-kommissjoni tista' tat l-opinjoni tagħha issa. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna, membri onorevoli, għal kontribut ta'kom fuq dan il-rapport. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni għal ħarsin tal-konsumaturi eh, skont l-agenda tal-strategija tal-UE 2020 hija strategija fit-tul rridu nimplementaw il-passi eh, li għandhom jiġi implementati fuq medda ta' żmien twila u nixtiequ nenfasizzaw il-prioritajiet fuq l-agenda eh, agenda bilaterali u l-qafas tal-agenda fuq il-żvilupp tad-Doha fid-żona bilaterali fuq il- ftejmiet qed nħejju l-prioritajiet tagħna rridu naħdmu fuqhom u mbagħad wara dan il-konklużjoni tal-ftejmiet eh, naraw l-infurzar u fil-medda ta' żmien twila naraw Eh, il-rizultati ekonomiċi ta' dawn il-politiċi, politiki kollha. Aħna kuntenti ħafna li naraw li l-membri kollha rreferew għal prioritajiet ewlenin ta' dan l-abbozz mod partikolari l-importanza eh, biex jiġu indirezzati l-frontieri tekniċi eh, mhux biss ma' pajjiżi kbar bħal l-Istati Uniti iżda fl-aġenda l-ġdida tat-teknoloġija diġà bdiet tipproduċi xi riżultati u wkoll ma' sieħba importanti bħal ċina l-Ġappun li għandna dialogu kostanti magħhom. Kwistjonijiet oħra eh, huma importanti u fuq net tal-aġenda tal-Kummissjoni fosthom il-reċiproċità, eh, simetrija li qed tieħdu konsiderazzjoni din dan huwa parti mill-proposti tagħhom u l-public procurement jassigura l-ftuħ u aċċess għall-esportaturi Ewropej għas-suq. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħti mikrofonu lir rapporter nixtieq infakkarkom dwar it-timetable. L-amendi għandhom jidħlu sa l-24 ta' Marzu f'nofsinhar. L-eżaminazzjoni se ssir fit-12 ta' April għal vot flimko fit-13 ta' April. Mbagħad fil-plenarja f'Ġunju aktar tard. Issa, Melkem, nerġa' nagħti mikrofonu lilek biex eh, tagħti rendi konta ta' dan ir-rapport importanti u nixtieq nifraħlek għal dawn iż-żewġ rapporti għax xogħol <laughs> kbir li għamilt inti. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi tal-li tajtni l-opportunità li ninnaqat ma' il-Kumitat bħala rapporter u li inti eh, tkun bħala l-President ta' din il-parti tal la Ma nixtiex nitkellem fitulla li għaliex naħseb dak kollu li ntqal kien ta' valur kbir u jina ħerqan biex nara l-emendi ta'kom U ħaġa oħra li xtaqt eh, nsemmi dak li intqal Mr. Traskowski eh, huwa għandu raġun li għanna nżidu l-punt fuq il-dialogu tal leġizlazzjoni transatlantiku. Iżda nixtieq nżid ma dan ukoll li naħseb li kumitati oħrajn irridu jkunu aktar involuti f'dan milli huma involuti bħalissa huwa ġust li qed jgħid li dan il-punt il-dialogu mhix il-qudiem. il punt il dialogu miex il qudiem il mhix il qudiem iżda naħseb illi eh, l-esperjenza u l-speċjalizzazzjoni ta' dawn il-kumitati huma importanti ħafna propja hawnhekk eh, rridu nresqu eh, dan il-kwistjoni u dim il-delegazzjoni Amerikana iżda dan ma ġarax naħseb li dan għandu jiġri u jekk ikunem opportunità ideali biex nżidu dan il-punt propju eh, bl appoċ ta'kom, zda forsi niddiskutu magħkom eh, ammendi aktar tekniċi mm, eh, u mbagħad niddiskutu ma' Sur Broħ l president tal-Kumitat illi ikun aktar involut f'dan il-Kumitat ukoll. Grazzi. Merci. Et Monsieur le Président.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 Grazzi ħafna ta' dell-opportunitajiet il-President li kienet tajba ħafna biex naħdmu fuq dawk iż-żewġ dossiers li kienu ta' interess partikolari. Issa se ngħaddu għal rapport missur uh, Repo. U dan huwa rapport leġislattiv fuq l-amenda ta' regolament għal kooperazzjoni bej um, um, għal progress lejn liġi kontratwali Ewropea għal konsumaturi un negozjati li hija l-ewwel leġiżlazzjoni f'dan is-settur e, li saret missur Sinjura Gepard li saret fl-ewwel sessjoni e, fil-ħajja tal-imko fl-2006 allura hija tajba ħafna e, fl-2004 anzi li lilu nifsu l-President Allura, signora Repo, se titkellem dwar il-proposta, il-revizjoni tal-proposta u suġġerimenti ixti jagħmel biex jitejjeb dan imbagħad għandna il shadow Simon Buzuttil li nilqa hawnhekk eh, fil-kumitat. Imbagħad ikun hemm Sur Ruler u Sur Salvini. U mbagħad nikkontribwixxi fissem il-grupp tiegħi ukoll. Mbagħad naħseb se jkollna Sinjur Morna li huwa magħruf dan il-kumitat nilqaħ ukoll. Mbagħad ikun hemm il-Presidenza Ungeriża, is-Sinjura Melis, Sinjura Getta, li tkun tista' tikkontribwixxi jekk tkun trid aktar tard ukoll. L-ewwel net is-sur Repo. Sur President, kollegi, Ura l-ewwel darba qed niddiskutu proposta għal regolament fuq il-kooperazzjoni eh, għal protezzjoni tal-konsumatur, tal-drittijiet tal-konsumaturi, bħalissa jien interessat mod partikolari li nisma eh, rapporter, shadow rapporter zoħra xandom xiejdu fuq din il-kwistjoni fuq dan rapport Sissa, minn għalt ma' rappresentanti tal kummissjoni u l-Ungarija u koll hija rappresentata fil-Presidenza u diskutejt il-kwistjoni jekk kien jista' niltaqa' ma' persuni oħra din il-ġimgħa wkoll. Mill-2004 kien għandna regolament illi jiddirizza il-liġijiet fuq il-kooperazzjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi u l-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali u kif jinħoloq dak l-ekim sejjaħ il-Network CBC u nixtieq narmonizzaw l-drittijiet tal-investigazzjonijiet u l-drittijiet tal-implementazzjonijiet li għandhom xaqsma mekkanizmi u kol eh, l-informazzjoni jemmek kif taddi u kif nieħdu miżuri kontra ksur ta' liġi f'tranzazzjonijiet transkonfinali. L-lan ta' dan il-network u biex ikun hemm protezzjoni tal-konsumaturi oli ħafna fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi u biex ikun hemm fiduċja akbar fis-suq mill-laħa tal-konsumaturi. l kummissjoni res ammenda dan ir-regolament iżda din hija eh, proposta leġislativa u teknika biss mingħajr ma eh, skop aktar mifrux, allura dan ifisser li l-annes ta' dan eh, dokument jiġi aġġornat. Idna diskutejt il-kwistjoni imma l-Kummissjoni u sarċar li l-aktar raġuni ewlenija sabiex it-test jiġi rivedut kellu x'jaqsam mal-kreditu tal-konsumaturi, kreditu dirett u l-sigurta legali għonek eh, għanda l-sfida, mod partikolari. Meta nħarsu eh, mill-perspettiva tal-Kummissjoni eh, u mill-perspettiva nazzjonali din hija kwistjoni pjuttost diffiċli. L-Kummissjoni resqet ukoll fl-istess ħin l-annes li ġie aġġornat u għandhom isiru xiftit korrezzjonijiet hawnhekk. Punti li prezenti rridu jihdu postom punti ġodda differenti l-annessi għandu jiġi konsolidatu kol iżda um, per eżempju għonek id-dritt tal-passiġġieri fit trasport mill-2004 dawn ġew inklużi Eh, f'dispożizzjoni differenti f'dan dan regolament bidliet oħrajn, pereżempju, eh, il-firxa tal-annes, firxa aktar wiesa tal-annes li m'għandux jaqsam ma' din il-proposta laqqas. Il-Kummissjoni tifhem li din ehm, għandna perjodu ta' żmien qasir wis u m'għandniex bizzejet eh, informazzjoni biex nindirizzaw. Mu lanqas ma' għanna esperjenza bizzejiet eh, fuq din it-tema laqas. Jenom il-kuntatti tiegħi mal-Kummissjoni nifhem li network CPC u l-evalwazzjoni tiegħu huwa għet isir diġà. U fl axħar tal-2011 se jisiru evalwazzjonijiet fuq il-network u se jġu publikati riżultati. U mbagħad fl-2012 u wara dan se jkun hemm konsultazzjoni pubblika fuq din il-kwistjoni. Huwa biss wara din il-konsultazzjoni pubblika eh, li qed nitkellmu dwar l-2014 il-Kummissjoni tkun lesta biex tikkunsidra r-riformi ta' din is-sistema. Il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill li diskuta dawn il-kwistjonijiet taħt il-Presidenza Belġana u l-Belġani proponew li għandu jkun hemm emenda fit-test fejn il-Kummissjoni tingħata l-obbligu li jikkonsidra l-estensjoni tal-iskop għal konsumat għal direttivi tal-protezzjoni tal tal-konsumaturi aktar eh, wisajn u eh, l-network ta' CPC u koll eh, l-Komissjoni kella toħroġ bil-abbozz fuq dan u koll iżda l-Konsil deċida li jaddotta il- ammenda teknika biss mill-Kummissjoni u ma bdiċ tagħmel ebda bidliet oħrajn għat-test fi dan ir-regolament. Xista' jagħmel il-Parlament? Palmet ilkom diġà bħalissa jina nkun interessat ħafna li nisma l-opinjoni ta'kom personalment jina nara tlet alternativi għonek l-ewel net eh, se tkun soluzzjoni minimalistika li naċċettaw il-proposti tal-Kummissjoni fuq l-emenda teknika eh, li hija skont il-femma tal-Kunsell, allura ma jsiru l-ebda bidliet fir-regolament u l-alternativa oħra għal medda ta' żmien għasira eh, naqblu mal-proposta Belġjana ninkludu il-dati ta' skadenzi eh, skont eh, dan ovvjament jekk il-miżuri diġà tieħdu mill-Kunsil fuq kif nistgħu nevalwaw din is-sistema u t-tielet punt eh, biex innamlu ammendi oħra għad dan it-test biex nsaħħu l-iskop, nifirxu l-iskop ta' dan regolament. U jiena Kun favur bidliet żar ħafna għaliex m'għandniex biżejjed dokumentazzjoni jew esperjenza għabbażi fuqha biex inkunu nistgħu nagħmlu aktar eh, bidliet kbar f'dan l-istadju. U iżda s-soluzzjoni għal medda ta' żmien medja eh, imma għadna qed nibdew diskussjonijiet ma nixtiex eh, nikkummenta fuqhom għalissa. Iżda nħoss illi il-protezzjoni tal-konsumatur, il-leġislazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur għandha tiġi indirizzata sew sabiex nindirizzaw l-iskop ta' eh, dan regolament u għandu jkun parti mill att tal-suq intern u dan għandhom ikunu vinkolanti biex il-drittijiet tal konsumatur ikunu eh, rassigurati fil-futur ukoll u ikunu komparati għal azzjoni kollettiva wkoll kol il-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet għanda importanza sinifikanti. Kemm il-Kummissjoni u l-Presidenza Ungeriża għanda proposta, għanda tressa proposta biex tagħmel deċiżjoni biex eh, din diskussjoni tibda tiġi diskussa u r-regolament għandu eh, jiġi indirizzat fir-rebja. Allura konna niddeċidu kemm se nkunu nistgħu eh, naħdmu malajr fuq dan il-punt. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. <clears throat> Sorrepo, pala rapporter tal-li spiegazzjoni ċara ta' xem fil-proposta. Naqbel miegħek nasib nistgħu naħdmu malajr ħafna fuq dan billi naħseb li l-prinċipi fundamentali tal-regolament mm, fl-opinjoni tiegħi u anke minn dak li ħareġ mill-rapport Ija kwistjoni ta' ġornament sabiex ikun hemm tibdi leġislattiv konsegwenti u kellek raġun titkellem dwar l-att fuq kreditu tal-konsumatur illi jiena ħdimt anka fuq dan qabel shadows fil-qosor ħafna sur Bozotti l-ewwel. Well, thank you, Mr. Chairman. thank grazie, President, grazie l-rapporter għal prezentazzjoni ċara tiegħu, jekk fim tajjeb u qed jirrappreżenta tliet alternattivi l-ewwel naqblu mal-proposta billi din hija proposta teknika, tieni ndaħlu klawzula ta' reviżjoni u t-tielet alternattiva tibdil sostanzjali. Jiena naqbel miegħu illi għandna nsegwu it-tieni alternattiva għaliex rapprezenta triq tan-nofs, ġifiri klawzula ta' reviżjoni. Ma nix nużaw xaġa teknika għal tibdil sostanzjali. Għalmenu f'dan l-istadju ma nix namlu dan, imma naqbel il-revizjoni hija meħtieġa għal din il-liġi għal din il-liġi ma tatniex u ma tatx il-konsumatur dak li ridu. Issa na situazzjoni dejjem qed jiżdiedu fil-ħajja ta' kuljum tal-konsumaturi ta' beħ transkonfinali li qed iseħħ il-ħin kollu u protezzjoni tal-konsumatur, l-autorità ta' protezzjoni tal-konsumatur, mux jikkoperaw bizzejiet sabiex jizguraw illi il-konsumaturi qed jiġu protetti meta jixtru affarijiet f'pajjiżi oħrajn. Għal daqstant reviżjoni hija meħtieġa u ċar ukoll li protezzjoni tal-konsumatur, l-Aġenzija ta' Protezzjoni tal-Konsumatur għandhom jikkoperaw b'mod aħjar u jipprovdu rimedji għal konsumaturi meta daw ikollhom diffikultajiet f'pajjiżi oħrajn. Għadaqstant Iva, hemm ħtieġa li ntejbu ir-regolament imma m'għandniex nintroduċu proposta teknika, emenda teknika, ovvjament les nisma li rapporter, pero ma l daqqatajn jina naqbel iktar mal-proposta tija uġi fil-lini nazlu t-tini alternativa. Um, thank you very much, uh, Mr. Buzotti. Grazie, Sir Buzotti. Il-kwestjoni ta' implementazzjoni dan huwa suġġett illi diskutejna b'mod separat mal-Kommissjoni u fil-fatt kienna mistoqsijiet orali dwar l-effettività u naħseb il-kwestjoni issa esperjenzjat eh, t-tip numru ta' sweeps li saru għannu materjal validu ħafna u eh, informazzjoni u koll illi ta' min juqat fuqa għanna jkonna l-qafas legali nqod attenti kif issir l-implementazzjoni wkoll niżguraw li l-Stati membri jinvestu biżejt riżorsi. Is-Sur Rochefort. Si, Monsieur le euh, Grazie, Sur President. Grazie wkoll lis sur Repo għal-prezentazzjoni ċara tiegħu. Le żewġ kollegi x'tan ngħidilhom li kemm dan huwa test kemm xejn tekniku jilħaqna propju fraqwaħin possibli għaliex għadna kemm temmejna xogħol fuq il-direttiva dwar drittijiet tal-konsumatur u xogħol hemmhekk huwa komplementari ma' dan. Għandek id-direttiva fuq drittijiet tal-konsumatur u għandek dil-kwistjoni hawnhekk eh, li se ma l lista ta' direttivi favori fil-konsumatur fil-stess ħin rridu niżguraw li dan ikun applikat mod effettiv fl-istati membri kollha u naħseb għalina l-kolb mod partikolari għal grupp tagħna u importanti partikolarment illi jkun hemm effettività meta niġu għal dak li nivvutaw fuq sabiex dan ikun ta' użu għal konsumaturi u għal kumpaniji żgħar ukoll illi jaħdmu sabiex iservu il-konsumaturi f'pajjiżi differenti. Madankollu kollu Ijektar il-biza mill-li ħagġa oħra li għanda t-iġpruna nasa biex nizguraw li eh, kummerċanti eh, jkunu protetti meta jkunem transazzjoni transkonfinali. Xtaqnajt koll il-regolament 2004 il-Kommissjoni seniva sena li sottometti rapport illi jitkellem dwar l-applikazzjoni tal-regolament. Jekk inħarsu lejn l-aħħar rapport sottomess mill-Kommissjoni fl applikazzjoni tal-regolament, dan huwa ċar ħafna u li juri l-ewwel net illi l-eżerċizzju huwa utlijek wieħed iħares lejfat li 87 persuna li ġiet arrestata fil-38 minħabba frodi dan juri li s-sistema qed taħdem. Mbagħad hemm mijiet ta' talbiet għal assistenza reċiproka fost istati membri sabiex insegwu proċeduri li mhumiex tant legali. Jekk inħarsu però b'attenzjoni lejn dan nista' naraw illi it-talbiet huma mifruxa fost stati membri differenti. L-informazzjoni mitluba tkopri l-territorju tal-Unjoni Ewropea ma fuq it-talba li ssir l-affarijiet ivarjaw. ċertu stati membri għandna ħafna talbiet għall-informazzjoni u għall-assistenza reċiproka, f'waqt li f'stati membri oħrajn l-affarijiet mhux jimxu b'dan il-mod. U jiena perswas li dawk l-istati membri illi mumiex li dawn l-istati membri mhumiex protetti minn atti ta' frodi fl-istati membri differenti hemm modi differenti u forsi mhux sodisfaċenti bil-mod kif jiġu mobilizzati l-affarijiet sabiex is-sistema taħdem kif jgħid ir-regolament. Il-qalba ta' dan kollu li jekk ħajsiru xi sforzi dawn isiru sabiex niżguraw li l-istati membri differenti japplikaw il-miżuri kollha bl-istess livell ta' effettività meta niġu għal dan ir-regolament sabiex niżguraw illi dan ir-regolament jaħdem kif suppost. U sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm stati membri fejn operaturi li eh, qed jaħdmu b'mod illegalment isibu kien fihom. Tin hija l-unika talba bażika li xtaqt inressa. Il-bqija ħan iddiskutuh ma' sur repo. Meta niġu għat alternattivi li propona jiena bħalu u bħal rapporter għal PP naqbel ma' l-ola livell ta' pragmatizmu realizmu hawnhekk. Iġifiri dun kapaċi nadattaw dana kollu fejn u meħtieġ ma fl-istess ħin dan għandu jsir b'tali mod illi l-affarijiet jimxu malajkem jista' jkun fil-waqt illi inżommu l-possibilità li nestendu l-ambitu. Dan għanna namluħ malajr kem jistajkun sabiex l-affarijiet ikunu effettivi kem jistajkun. Nfakka l-Kommissjoni fil subol tagħhom u se nappoġġawhom anka fix-xogħol viżavi l-Istati Membri. Is-Sinjura Rule. Iva jina xaqni ringrazzja l rapporter għaliex tagħna introduzzjoni eċċellenti fuq dan is-suġġett u jina nappoġġa proposta tiegħu. Ma nix ninsew U forsi dan huwa punt addizzjonali illi fir-rapport xal demoze konna qed insejħu għal sigurtà fil-prodotti ġenerali. Regolament propju fuq dal-kwistjoni marbuta ma' sorveljanza tas-suq u li għandu jkun hemm standards iktar rigidi fuq livell Ewropew. Jekk dan jidħol fis-seħħ, ma tantx jagħmel sens illi naġiċu ktar il-qoddim flokissa. Jena nistaqsi, nitlob illi id-dertiv fuq kreditu tal-konsumatur ġiet adottata propju zminilu Il-Komissjoni ħati prezenta reviżjoni meta jkollna proposti leġislativi oħrajn approvati E kif ġara wkoll fid-direttiva xfab fuq dritti tal-konsumaturi. Jina favur soluzzjoni de minimis kif għal propju rapporter ukoll. Grazie ħafna. Bekk il-konkludejna l-lista ta' kellima. Kelkom il-benefiċċju tal-kommenti tiegħi ukoll. Is-sur Molner jar. Nessun jakru għat il-kol sant biex nirrispondu għal xi mistoqsit li tqajmu, u sa biex u kol niprovdu aktar kontenut fi zavid il-proposta mbagħad l lura sur repo is-sur Molner l-ewwel. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you for the opportunity. Għanza ħafna, Sir President. Grazzi tal-opportunità li tajtna sabiex niddiskutu dil proposta hawnhekk ek malaj. Naprezzaw ħafna u kol jisħaq fuq it-tħassib li esprimew ir reċedo rapporters u rapporters sabiex nkunu effiċenti kemm jista' jkunu sabiex nimxu l qoddim mala kemm jista' jkun. Fil-fatt kif qal sur repo fil-preżentazzjoni eċċellenti tiegħu, hija proposta Kem teknika ja teknika biss għaliex id-deċiżjonijiet serji ġa ittieħdu mill-Kunsill, mill-Parlament u anka ġew trasposti fil-liġi aħna qed nippruvaw nevitaw iċ-ċertezza legali, qed nippruvaw nipprovdu stampa ċara u dan l-istadju manna lebda intenzjoni illi nibdlu l-ambitu jew nibdlu xi artiklu fil-liġi nifisa. Il-punti ġa tres u xtaqt nirrepetijom il-regolament ilu ilu jaħdem erba' snin biss kien hemm l-ewwel rapport bi annuali fejn għadna li l-ewwel tliet snin jom insolfu problemi tekniċi issa wasal it-tieni rapport bi annuali u dan se jilħaq il-Parlament fix-xhur li ġejjin propju qabel is-sajf fejn ġa nistgħu nitkellmu dwar l-implementazzjoni imma dawn u l-ewwel l ewel sentej ta' implementazzjoni rridu nifmu b'moċċar, ċar x'tibdil meħtieġ jekk it-tibdilu mhix ta' natura leġislattiva għandniex ukoll eh, nitlu fir-regolament jew għandniex nifukaw fuq implementazzjoni u skambju tal-aqwa prassi, skambju ta' prioritajiet u li naħdmu skondana kollu. Sabiex nifmu dan, din is-sena l-Kummissjoni ħad tkun qed torganizza, u anzi kienet qed torganizza workshops għal komunità ta' nfurzar tal-ħodu kont ta' timmexxi waħda fuq protezzjoni ta' data u ħan indirizzaw kol kwestjoni toħrajn li tqajmu mill presidenza Belġana u l-avveniment tal-vellu li l-organizzaw huma s-sena l-oħra. Kif għadna ħajkonna valutazzjoni esterna fuq l-applikazzjoni ta' regolament dan se jkun iż-żmien meta it-tielet rapport annwali jiġi publikat dwar is-sentej ta' wara mbagħad fil-fatt dan huwa konformi ma' timeline li ġie propost oriġinarjament mir-rappreżentant tal-Belġu fil-laqa tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill u għattilet darba ma ta' nkunu qed nersqu il-Parlament ikun iż-żmien meta nkun nistgħu ngħidulkom x'qed jiġri, x'għandu jinbidel fejn għażbu li hemm problemi Dan se jkun abbinat ma' konsultazzjoni pubblika u naħseb li għanna nikonsultaw 300 autorità kompetenti li qed jaħdmu magħna ta' kuljum u ma jafu xiridu nibdlu u sfortunatament sissa ħadd mandu dan l-arfin. Madankollu sabiex ikonna proposti b'saħħithom hemm bżonn nanalizzaw is-sitwazzjoni se jkollna bżonn xi għalfin prattiku ta' dawn l-autoritajiet kompetenti u se jkonna bżonn ukoll valutazzjoni tal-impatt b'saħħitha u nifmu x'inhu l-impatt jekk immissu t-test ta' regolament. Ta' din raġuni l-Kummissjoni qed tipproponi illi tillimita l-ambizzjonijiet biss bħalissa għal minimu biss għal tibdil meħtieġ fl-annes u li nikkonsidraw ukoll kull idea tajba illi aħna nkunu konxi minna jew li tista' titfaċċa aktar tard u f'din il-proposta leġislattiva sal-2014 nkunu bekk kapaċi nadottaw verżjoni riveduta mill-Komissjoni jekk meħtieġ. Ma nafux dan u meħtieġ jew li għamadan dan ikollu l-proċess jipprovdi kull protezzjoni possibbli. Xtaqt nirringrazzja għal daw kollha li tkellmu llum għaliex stajt nara illi daw kolla li tkellmu għandhom qalbhom il- drittijiet tal-konsumatur, kollha jasbu li l-infurzar huwa eh, meħtieġ għas-suq intern u anke l-benefiċċju tal-konsumaturi. U nirringrazzja u nappoġġa daw kollha illi esprimew ruhom u anka grazzi lil President. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur Molnear, Nasib kien spiegazzjoni ċara. U mill-konferenza li tkellimt u jien fej kien hemm diskussjoni utli dwar l-infurzar kulħadd irċtieq li l-proċeduri aħna maħjar xi ħaġa li aħna nixtiequ ħafna. Sinjor Kotex ma nafx tixtieq xi żid xi sib jew tnejn minn tal-Kunsill. Grazzi President. Fissam il-Presidenza. Jiena wkoll nixtieq nilqa' nixtieq eh, nirringrazzjakom tal-li stedintuni hawnhekk f'dan il-Komitat Imko. Il-Presidenza tagħmel l-almu sabiex ikun hemm kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew. Dal-punt huwa prioritarju għalina propju fis-sitt xhur ta' Presidenza tagħna. U bbażi ta' dak li smajt huwa ċar li dan id-dossier jista' jservi ta' eżempju ta' kooperazzjoni mill-qrib. Il-ħsibiet tagħna ma' viġin ta' xulxin U għandi tlet sibiċ naqsam maqom l ewwel net. Dan la bozz jitratta l-aġġornament ta' liġi partikolari u qed nitkellmu fuq aġġornament tekniku u jiena naqbel mal-presid naqbel ma dawk li qalu li approċ minimalistiku huwa essenzjali hawnhekk. Jiena naqbel ukoll illi Dan ma jeskludix iħtieġa għal tibdil drastiku ktar il-qoddim f'din il-liġi. Fuq livell ta' grupp ta' ħidma instab tejjim mill-Istati membri fi dan il-Kunsill illi huwa konformi ma' dak li proponit il-Kommissjoni iġifiri il-grupp ta' ħidma qabel illi ħansegwu approċ minimalistiku u ħan appoġġaw il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. Ħan adottaw dil proposta u ħan aċċettaw illi nilimitaw ruħna għall-aġġornament. Aħna nistennew għal daqsan proposta mill-Parlament Ewropew, elementi minn ħatakom, u aħna lesti nikkoperaw mill-qrib flimkien ma'kom. Aħna presidenza illi tixtieq tinvolvi l-Parlament Ewropew fil-proċess kollu kemmu u ħanamlu l-almutana sabiex dan ikompli iseħ kontatjajna l-rapporter u sissa naqblu perfettament miegħu. Ah, well, thank you very much indeed. And... Grazie ħafna u grazie u koll li l il-kollegi tijak għall-impen għawitakom fuq il-xol għal-protezzjoni tal-konsumatur. ħagġa li aħna napprezzaw ħafna. Grazie tal-li il-komitat tana l-lum. So, repo, ma nafx tixtiq konkludi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 Nirringrazzjakom tal-kommenti u l-idejat illi esprimejtu ħankompli naħdem ma' tim tiegħi fuq il-kwistjoni. U l-idea hi li nkomplu bil-momentum li qbadna u forsi anka il-ġimgħa li ġejja jkolli l-ewwel abbozz tat-test u nista' forsi dan nibatu li tradutturi u mbagħad f'nofs ix-xahar ta' April niddiskutu il-kwistjoni il-votazzjoni probabilment is isseħ fl-aħħar ta' Mejju fil-Kumitat Imkow jekk kollox jimxi kif qed nippjanaw. Good. Yes, I think that's a sensible timetable given that there's clearly support. Grazzi naħseb illi din kienet timetable nistgħu nappoġġaw. Nirrepetu kollox mela 28 ta' marzu kun hemm ir-rapport qudiem it-tradutturi. Fit-12 13 ta' april kemm konsiderazzjonijiet, fl-20 ta' april skadenza l-emendi, konsiderazzjoni tal-emendi f-24 ta' Mejju, votazzjoni fimkom 25 ta' Mejju u l-votazzjoni fil-plenarja nagħmluha fix-xahar tal-Ulju. Mek il- mussen laħqu li nikkonkludu kollox taħt il-presidenza Ungeriża, però. Grazie ħafna Nistaw għal daqstant naddu għal punt li jmiss. Rapport Majer dwar il-liġi kontrattuali Ewropea. Is-Sur Majer ma tantx jiflaħ sfortunatament għal daqstant il-kollega xfab ħajamel prezentazzjoni fismu. Batana Sur Styles, Sur Rules, Sur Fox, u Sinjura Salvini, ma nafxux edawnek. Schwab Styler u Leo Fox, tim għawi ħafna ta' xedur rapporters, sejn ma' diġa, Andrew Schwab jek joġbok sabiex ti prezenta għanna rapport fissel is-sur Hans Peter Mayer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Mayer is heute leider. Retavna, President. Sur Mayer, sfortunatament, ma jiflax u jena kelli nitkellem floku dan il-rapport huwa marbut ħafna ma' rapport li jena test kont adottajt u għalla stan jena grat li nista' nitkellem dwar il-Green Paper. u fuq din il-kwistjoni u ħafna mendi li ma relatati. Jena naħseb l ewwel net li aħna l-koll naqblu li il-protezzjoni tal-konsumatur, il-livello li taħħa fl-Unjoni Ewropea jaxa rridu niproteġu il-kontenut tal-rapport fl-imkien mal emendi qed jippruvaw jiksbu dan u mbagħad hemm ukoll ftej bżonn ta' sisir tal-impatt u jkun hemm dettall tajjeb ta' dawn il-kwistjonijiet. Hemm ħafna emendi differenti li waslu minn qatt ta' kollegi il-Pepe u favur ta' eh, li naqdu uh, amendi 24, 27, 56 skużi u 26 irridu allura irridu um, nagħmlu assessjar tal-impatt tajjeb ħafna u dan għandu jkun utli ħafna għal kulħadd u jkun ta' suċċess. Jiena naqbel ukoll huwa importanti li l-direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur u r-riżultat ta' għandu jiġi għandna nistennew x'għar jkun biex dan jiġi integrat fil-liġi tal-liġi kontrattwali u l-emendi fuq l-assessjar tal-impatt eh, jaqbel ma dan. Riżultati tal-xogħol li sar mill-esperti naħseb għandna nistennew biex inkunu nistgħu nidu stampa ċara aħjar ta' jekk għandux ikon odda opzjonali tal-liġi kontrattwali. Jiena nifhem li l-Kummissjoni għabbażi ta' konsultazzjoni se jtieħu dawn il-punti kollha konsiderazzjoni. Jien ukoll nemmen li aħna l-Kumitat tal-Imko naħdmu u koll għal protezzjoni tal-konsumatur għanna responsabilità l-inqas li nagħtu l-opinjoni tagħna fuq għażliet varji u d-Demokrati e, soċjali li sjaru l-gwi ma jixtqux li m'għandhomx pożizzjoni li nistaw napoġġawa minnaħa tal-PP e u għal stant jiena nitlokkom biex tanalizzaw tlet emendi ta' kompromess li huma relatati mm, mara s-sir tal-impatt dawk l-emendi li semmejt ftit ilu eh, relazzati ma l-liġi kontratwali l-e-commerce per eżempju u kontratti opzjonali jistaw jiġu koperti minn dawn it-tipi ta' kompromess u ikunu parti minn din il-ġabra um, ta' għodda li nistaw nużaw għal dan il-għan. Aħna għanna qed li aħna neħu xi dettalji jiena li fimt ser jkun hemm appoġġ għal dak li qed jappoġġa eh, tipproponi Sur Myers. U għalla sant ringrazzjakom fismu għal kooperazzjoni eccellenti u nkunu nistgħu niksbu liġi trattwali Ewropea. Grazzi. Thank you very much, Andrew Schwab. Um, Catherine Steiner. Eh, thank you to... Eh... Grazzi, signor Styler, grazzi tal-Andreas tal-kontribut Jena naħseb li huwa tkellem dwar differenzi u ċarom ħafna differenti li jem fil rigward perspettiva tas-Sur Myers u rridu ħafna minna li jixtiequ assessjar tal-impatt sieħ tal-għażliet kollha qabel ma tittieħed deċiżjoni. Sfortunatament aħna provajna nissuġġerixxu iżda jiena naħseb li din il-pożizzjoni fundamentali naħseb li s-sur ma jishtiqna niddeċidu bħala komitat u xini il-triq li nishtiqu nieħdu. ħafna minna jishtiqu li kunem massassjar tal-opinjonijiet li rappresentati mill-kommissjoni għaliex eh, l-utent ma kellux eh, assessjar tal-impat fuqu u għalda sant jena naħseb li kustjoni tal-assessjar tal-impat bħal sanda tissegwi u tassessja lażliet kollha li hemm disponibbli u huwa fidej kull membru li jiddeċidi li ma jisir eh, tkun lażla minn ma jkun jaf eżattament x'inhuma l-ispejs involuti saluti, eccetera. Din tista' tkun xisa fondamentali. Ovvjament aħna nistgħu xorta niddiskutu dawn il-kwistjonijiet iżda meta nivutaw għada sakemm aħna ma jkollniex xi tip ta' riżoluzzjoni għal dan naħseb li l-emenda ta' kompromess ma kienitx indirizzat il-kwistjoni u jekk ma jkunx sar dan se jkollna diffikultà biex napoġġaw elementi ta' kompromess li ssuġġerixxa Sur Majer. Għandaq se ser naqfaw jena grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naħseb li s-sur Kreutzmann jishtiq jitkellem fisem. Grazzi s-sur uh, President. Sur Schmidt bħala xedaw tal-grupp tal-għaldi jishtiq ringrazzja li rapporter għaxxol eccellenti u kif uh, nafu din kwestjoni diskussa ħafna u jaffarmi importanti fir rigward tal-liġijiet tal-konsumaturi fuq uh, livell Ewropew l lum nappoġġa li l-rapporter sur Marlia li jaqbel ma' Sinjura Wallis ukoll. Nilqa l-European Contract Law kif ukoll eh, toolbox li qed tiġi suġġerita. Din għadha pro problema għal kullħa għal xi nies iżda s-sur Schmidt jispera li jinstab kompromess li jagħti l-opportunità li l komitati kun jista' jara l-affarijiet iktar ċari u x'inhuma l lażliet u kol eh, dikjerazzjoni mill-Kummissjoni biex naraw kif se nimxu l-qoddim. Nenfasizzaw ukoll l-importanza tal- l-effetti potenzjali tal-liġi kontrattwali Ewropea. Por importanti li nieħdu konsiderazzjoni l-effetti tal-liġi eh, kontrattwali Ewropea fuq eh, liġi tal-konsumaturi. Sur Schmidt jemmen li huwa ferm importanti li nqajmu kwistjoni eżistenti fir rigward tal- ehm, l-International Sales tal-prodotti u l-Consumer Rights Directive din fermi importanti nieħdu dawn il-kwistjonijiet in konsiderazzjoni u l indirizzawom fl-assessjar tal-impatt mill-Kummissjoni. Grazzi. Um, Mrs. Rula. Signora Rula, grazzi ħafna. Jiena naqbel ma dan nemmen li għandu jkun hemm sir tal-impatt, il-proċess għandu jkun wieħed miftuħ u l-possibilitajiet kollha għandhom jinżammu miftuħin għal liġi kontrattwali opzjonali u fkoll għalhekk imtieħed toolbox. Dawn għandhom jiġu mm, mm, permessi u eh, fir-rigward tal-impatt tal-liġi kontrattwali għandha tiġi ċekjata sew qabel ma tittieħed kwalinkwe tip ta' deċiżjoni. Irridu nieħdu in konsiderazzjoni il- mm, fatt li hemm mezzi differenti ta' kif jaħdmu n-nies u għal daqstan tridu nħallu l-affarijiet miftuħa. Għaliex ma mhix sens li neskludu xaq waħda mill-għażliet u mbagħad nagħmlu l-assessjar tal impat wara għal daqstant nħallu l opportunajiet miftuħin u naraw eżattament xinu ma riżultati wara l-assessjar tal impat Jekk liġi kontrattwali opzjonali tasal din għandha tiġi koordinata mill-kumitat eh, flimkien mal-kumitat ġuri u għandna naħdmu wkoll ma' dak li ġaw għazistenti u naħdmu wkoll fuq l-akki tal-consumer rights li qed jaħdem fuq is-sur xrab u dan għandu jiġi inkorporat ukoll kif ukoll oqsma kol l-oħrajn li ġew ġa stabiliti. Dan jista' overview tajjeb fil rigward tal-liġi kontratwali mbagħad ikollna lista komprensiva tal-komponenti kollha u eh, l-assessjar tal-impatt kollha potenzjali. Grazzi. Grazzi Sur Fox. Grazzi President. Jiena xettiku ħafna dwar il-benefiċċji tal- instrument opzjonali għaliex jidher li l-implementazzjoni tiegħu sa fejn nista' nifhem jiena jista' jagħmel bissar il-konsumatura odda ehm, ehm, opzjonali mhux se tkun opzjonali l konsumatur u il-kummerċant se jiddeċiedi li ma ġurisdizzjoni juża minħabba li huma għandhom pożizzjoni ta' bargaining dominanti. Fi kliem ieħor, eh, fi stati fejn għandhom diġa protezzjoni konsumer konsumatur baxxa ħafna, il-negozju ser jidhom ma dawk u fl-istati membri fejn hemm livell qoli ta' ta' protezzjoni tal-konsumatur, preżempju fir-Renju u jew fl-Iskandinavja, il-negozji ser jużaw dan l-istrument għaliex joffri għażla iktar baxxa ta' protezzjoni tal-konsumatur. Għal daqstant jiena ma nistax nifhem eżattament eh, kif din eh, dan l-istrument opzjonali ser jibbenefika l-konsumatur. Il-bqija jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Steiler. Jena ehm, inkont inkoraġġujt mill-kummenti ta' Sinjora Rula dwar il-bżonn ta' assessjar tal-impatt komprensiv fuq iż-żewġ għażliet u jiena nispera li sur Xwab qed jisma fisem il-kollega tiegħu għaliex jidher li r rapporter qed jgħid li u qed jagħmel il-preferenza tiegħu magħrufa iżda jidher li l-pis tal-opinjoni f'dan il-kumitat hija li ż-żewġ għażliet għandhom ikollhom assessjar tal-impatt sħiħ u mbagħad wara tan namlu d-deċiżjoni tagħna. Jiena nispera li r-rapporter ma jieħux l-idea li hemm xi preferenza għal l-istrument opzjonali qabel l-assessjar tal-impatt iseħ. Grazzi ħafna. Okay, um, thank you very much. I think I don't see anyone else. Grazzi ħafna jiema qed nara li l-ħadd iktar li jixtieq jitkellem naħta l-flor u għaldaqstant jiena ser nidħol ser nitlob li s-sur Sternmajr naħta l-Kummissjoni biex jikkumenta fuq dan. Jiena nifhem lil punt ta' Sur Fox dwar il-konsumaturi ġew riflessi uh, f'diskussjoni f'waqt l-European Consumer Day nhar il-ġimgħa. Jimma konċem, sfortunatament, iżda dawk kumma rapporti li waslulna u jidirli li uh, f'konformità mal-Kommissjoni uh, aħna għandu jkonna s-sir tal-impat fuq żewġ alternativi li qed jiġu konsidrati. Inkella l-idea sħiħa ta' dan il-proċess ta' regolamentazzjoni ser jiġi miksur. Surx ta' minn ma ti kommenta dwar dak li smajt sissa. U joġbok, Signora Schultz, xtiet titkellem, sur sabin ma jgħek joġbok. Fisem il-Komissjoni. Ähm, für diese Gelegenheit, ich will mich auch ganz kurz fassen. Grazie Präsident, grazie ta' din l-opportunità jena senżon fil-qosor. L-ewwel net kważi il-kelliema kolla politiċi eh, nies kollha li tkellmu llum talbuna aktar kmini biex nagħmlu assessjar tal-impatt sħiħ u ovvjament ser nagħmluh dan. Taħt id-direttiva li l-Kummissjoni stabilixxiet għall-implementazzjoni tal-assessjar tal-impatt, l-assessjar tal-impatt ovvjament ser jikopri l-għażliet kollha. ovvjament dan il-punt ser jiġi aċċettat. Il-punt ta' Sur Schwab kien li il-Parlament u ovvjament um, gruppi oħrajn involuti rridu jarraw riżultati minna tal-grupp tal-esperti u dini għaxa ħagġa nistaw nifmu u dini xaġa u koll importanti għaliex ħafna punti ġew um, imqajma im Waqt id-diskussjoni kien hemm partit interessati u dawk kontra u qalu eżattament li huma jixtiequ jaraw test qabel ma jistabilixxu l-pożizzjoni ħarja tagħhom. Il-Kummissjoni diġà ppubblikat uħud mill-kapitli tat-test tal-grupp tal-esperti se nibqa' nagħmlu dan. U samani jara x-xogħol tal-grupp tal-esperti fl-ħar ta' plin irrid ser impoġġu t-test fuq l-internet biex bekk il-Parlament u kollha interessati u l-Istati membri jkunu jistgħu jaraw it-test definittiv qabel jistabbilixxu pożizzjoni finali. Iżda, kif qalet is senjura Lula, il-proċess kollu ta' konsultazzjoni u diskussjoni ġiet estiza fuq 10 snin u naħseb li tkun idea tajba li ma nwafux dan il-proċess issa dan kompluħ Idu nendunaw ukoll li għandna għandna bżonn ta' assessjar tal-impatt dettaljat u l-aħħar punt. Il-kelima koll enfasizzaw li u maċinu ma rizultati u importanti li livell tal-protezzjoni tal-konsumatur li jattiġi stabilita għanda tkun wahdu għalja ħafna. Il-Kommissjoni taqbel bisħieħ ma dan jekk aħna ser ikonna futur eh, l-istrument ta' liġi kontrattuali Ewropea fil-futur, konsumatur m'għandux biss ikollu l-vantaġġ li jkollu iktar għażla għaliex minħabba fekk il-konsumatur se jkun jista' jixtri prodotti transkonfinali għabbażi ta' dik dak il-prodott opzjonali iżda wkoll il-prezzijiet għal dawn il-prodotti transkonfinali għandhom ikunu iktar baxxi iżda flimkien ma' dan kwalunkwe għodda ta' liġi kontratwali Ewropea għandha tassigura li l-konsumaturi Ewropew il-maġġoranza tagħhom jibbenefikaw minn livelli iktar għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur meta mqabla mal-lakki preżenti. U din hija waħda mill għanijiet ewlenin tax-xogħol li qed isir mill-grupp tal-esperti u wkoll waħda mill għanijiet ewlenin tal-Kummissjoni. U jiena nista' ngħidilkom minn issa li x-xogħol li sar s'issa mill-grupp tal-esperti jisser jistabilixxi livell iktar għali ta' protezzjoni tal-konsumatur f'ċertu għasma dan tistaw taraħ meta test ikun ippubblikat mqabbel mal-aki. Biex eżempju speċifiku, il-test preżenti tal-grupp tal-esperti fil-kontratti ta' bej imur li l iktar mill-leġizazzjoni esistenti li fuq il-prodotti tal-konsumatur l laqstant pretuċu livell li ta' protezzjoni tal-konsumatur u dan huwa għan importanti ħafna l-Kummissjoni u waħda mill-karatteristiċi tat-test tal-esperti. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mrs. Grazzi ħafna. Naddu għadu se jkun il-votazzjoni sur ma probablement mu ser jkun għaw ġifiri naħseb li jinti ser tuħsib il-votazzjoni. Ser jkun għandek xie kommenti tal-axħar kjoġbok sur xwab. Grazzi, President. L-għanet nirringrazzja wieħed lill-kollegi li tkellmu. Is-Sur Majer fil-rigward tal-assessjar tal-impatt eh, eh, huwa favur emendi 24 u 27 li ġejjin mill-PPE u dik ta' sinjar ruler minna ħata ħodor Il-puntu għawnek biex nirrispondi għas-Sur Fox jena smajtu birreqa ħafna fil-rigward ta' emenda 26 eh, ta' sinjar McClarkin Il-kwistjoni hija li fl-assessjer tal-impatt se naraw jekk ikun hemm xi bidla fis-sitwazzjoni legali li tieħu ċertu miżuri, l-ebda miżura. li se tiġi analizzata bħala għażla. Jiena naħseb li jekk nanalizzaw is-sitwazzjoni għal guarantees u nanalizzaw il-guarantees li jeżistu dawk varji fl-Ewropa, Fuq minna twila ta' żmien u ċar li ser jkollna bżonn ta' xi tip ta' għażla li twassalna xi tip ta' armonizzazzjoni fuq minna twila ta' żmien u il-prinċipju bażiku jew le li ma nagħmlu xejn jiena neskludija mill-għażliet. Iżda jiena ċert li Sur Majer ser jkun les li jiddiskuta emenda 26. Ma nafx ser jkun għaw għada biex kun jista' jagħmel dan. Signora Steiner tkellmet bebez war fuq l-istess idea hemm xi kollegi li semmew punti oħrajn u permezz ta' aħna rajna li dina dan qasam huwa ferm diffiċil za xorta waħda rridu nkunu konxi tal-fatt li l-fermentazzjoni legali fis-suq intern għadha problema għal konsumaturi u għal negozji. Għal s-sat fuq medda twila ta' zmin rridu nagħmlu xi ħaġa għandna bżonn ta' sisjer tal-impatt aħjar jekk irridu bażi solida biex nagħmlu dan ix-xogħol. Jekk irridu Mm, naslu għal-deċizjoni għal tkun deċizjoni tajba. Grazzi ħafna. Sur Schwab, biex nikkonferma fl-10 u kwart għada se nivutaw, e, assiguraw li ġibu l-voting cards ma'kom, mm, ser jitintubat il-kom email biex tfakkarkom dwar dan. Issa naddu għal dossier iħor u jiena eh, nixtieq nilqa l-sur Tarabella bħala rapporter għanna opinjoni leġislattiva fuq regolamentazzjoni fuq l-użu tal-fosfates u ehm, komponenti oħrajn tal-fosfers fil-detergent li jintużaw ġewwa djar. Is-sur Tarabella se jkellimna dwar dan u nixtieq li tirrappreżentanna r-rapport tiegħek wara ser nisimaw minant il-Sinjura Komi flok sur Santori, sur Kreuzman, sur Fox u laħar kollega miex mux maħna, Sur Tarabella jek joġbok. Monsieur le Président, et tout d'abord, ben... Grazie ħafna, Sur President. L-għanet nishtiq nir-ingrazzjak u nishtiq nir-ingrazzja l-burot ta' dan il-komitat l-imkom Hija xaġa ħaġa tajba ħafna li nista' nagħti opinjoni fuq dan li għaliex fil-bidu dan ma ġiex provvist l-kollegi. L-amenda regolament huwa bbażat fuq żewġ punti sempliċi ħafna l-ewwel net il fosfates fil-detergents huma responsabbli għal kontaminazzjoni għat tniġis tal-ilmiet madwar l-Ewropa, mod partikolari l-iżvilupp tal-algi u eh, ħlejqiet oħra mhux <laughs> li nixtiquhom. U dan jirriżulta wkoll produzzjoni anzi ta' prodotti eh, mingħajr il-fosfates dan joħloq eh, tkabbir fil-prezzijiet, aktar żieda fil-prezzijiet. Eh, allura eh, fawnek iridu nindrizzaw l-użu tal-fosfates fid-detergents. Issa detergents bħal dawk għal washing machines u dishwashers rridu li jkun hemm limitu massimu sal-2014 u forsi l-fosfates f'dawn il detergents se jkunu limitati f'dak iż-żmien. Allura l-opinjoni tiegħi f'din il-proposta wara l-konsultazzjoni mal-sima eh, differenti dak li nħoss li aktar l-aktar approċċi bilanċjat huwa dak tal-Kummissjoni se ngħid dan ferba punti. L-ewwel net se jkunu qed nilimitaw il-fosfates fil-detergents eh, tal-ħwejjeġ ehm, tat-textiles eh, sabiex innaqsu eh, it-tniġġis tal-ilmiet. U hawnhekk il-fatturi ewlenin skont il-riċerka nazzjonali, anzi riċerki nazzjonali li saru fi Spanja, per eżempju, li ħarsu lejn l-assessjar ta' riski ambientali bħalma sar mill-Kummissjoni u ma' responsabli għal madwar 6% b'mod ġenerali fl-Ewropa b'daqxej differenzi eh, ovvjament skont eh, il-pajizi. U fi fuħut mill-pajizi hemm aktar ossiġnu fl-ilma hemm differenza. Iżda 6% eh, fuq medda tal-Unjoni Ewropea. Iżda huwa l-istudji urew li dan huwa sal eh, għal t-nġis u jikontribuċu propju għal dan, eh, b'mod partikolari meta nindirizzaw t-nġis tal-bnidem u l-annimali. Eh, din hija parentesi. Iżda rridu eh, nillimitaw il-fosfates fid-detergents ta' textiles iżda li huwa importanti li nagħmlu dan hija l-soluzzjonijiet tagħna għal dawn il-prodotti bħal citric nitrates Eh, iżda daw li jistaw jihdu post il-fosfejt huma limitati u dawk li għandhom il elementi bil-fosfejt eh, huma ħafna ma nistawx sempliċement niprojbixxu dawn il-fosfejt. Allura għandna 1.5 fil-mija tal-proposta eh, għal-limitazzjoni ta' dawn propja. Naf li uħut suġġerew li 0.5 fil-mija doza, iżda nasib tkun aktar rilevanti jekk nipromuovu limiti li namlu dan eh, fl-ambitu ta' mm, perċentwali eh, għaliex eh, l-industrija tista' mm, traqqa il-detergents u tbiddel l-pakkettjar per eżempju. Nirridu ma nħarsux lejn dan propri. dan li naraw fil-Belġu għanna limitazzjoni ta' 1 fil-mija eh, għal 0.5 eh, skużani fil-mija ta' eh, dan detergents u dawn kienu aktar u aktar konċentrati dum il-ġurnata u għandhom rata ola tal-fosfates ta' aktar minn 0.5 fil-mija. Għana fil ġermanja għanda limitu simili u nixtin kunna fejk il-Ġermanja fil-Germania raw il-dilution, eh, it-traqiq ta' dawn detergenti u jekk kienx hemm xi riżultati eh, fuq dan. U t-tieni pont ma nixtiequx nillimitaw il-perċentwali tal-fosfates għal dishwashers biss. niprovaw, nipproteġu l-konsumaturi iżda l-konsumaturi ma rridux prodotti illi għandhom jagħmlu dak li jridu jagħmlu ġifir li jaħslu il- il-platti per eżempju, mem lebda prodott li huwa perfett bħalissa fi klim ieħor jekk intom taslu il ħġiġ mingħajr il-fosfates depożitu abjad allura jew trid eh, tkabbar it-temperatura eh, jew il-ħin ta' kemm iddum taħsel il-platti. Allura mem lebda soluzzjoni perfetta u fil-Belġju l-ilma Eh, huwa mm, mimli bil-kalsjum, bil-ġebla, eh, meta mqabbel ma' pajjiżi oħra u dan ifisser li dishwashers iridu eh, jaħdmu għal perjodi aktar estiżi ta' żmien u jekk tnaqqas il-kontenut tal-fosfates fid-detergents dan propju ikunek. Jina nishtiq il-Komissjoni toħloq eh, assessjar tal impat tal-dishwashers, tal-detergents tal-dishwashers bejn issa u l-2014. U għawnek ovvjament qed nitkellmu dwar l-effett ambientali fuq il-produzzjoni, il-katina ta' produzzjoni kollha mill-produzzjoni, eh, mill-marketing eh, u l-użu tal-konsumaturi ta' dawn il-prodotti u jisir isir ukoll irridu nsibu wkoll xi ħaġa li tista' tieħu pass dawn il-prodotti eh, f'dan iċ-ċiklu kollu. Tielet punt il-konsumaturi jridu jkunu informati sew regolament eh, jagħti biss lista ta' komponenti li jridu jkunu preżenti f'ċerta proporzjonijiet u l-utent irid ikun informat permezz ta' xi logo jew xi ħaġa eh, fuq il-kontenut irridu nagħmlu ċara li eh, doza akbar ma tfissirx li l-ħasla tkun aħjar u li frankar tal-flus forsi jkun billi naqsu t-temperatura per eżempju tal-ħasla u nistaw nġibu per eżempju l-użu, anzi nużaw eh, prodotti li nistaw nirriċiklaw, mbatem u koll il-detergenti aktar ħodor li użawa aktar minn 0.5% tal-fosfetzija, possibilità iżda jek dan għandu jkunx obbligatorju huwa punti ieħor. Irridu nħarsu li l-industrija, l-industrija et tappella għal rispett tal-liġi li edha emmek prezenti u għawnek nappella l-emenda. Issa, għawnek jina xtaqt eh, nindirizza din kwistjoni mod bilanċjat, eh, rrit nindirizza s-suq intern, eh, l-protezzjoni tal-konsumaturi u tal-industrija. U nemmen illi din dan l-approċ musse se jkun sodisfaċenti għal kulħadd iżda li rridu u li jkun hemm interessi li jkunu bilanċjati, li jiproteġu l-konsumaturi u l-ambjent u li jassiguraw ukoll li nsibu bilanċ u eh, ma jkonniex mm, diskussjonijiet u ġliet eh, f'diskussjonijiet propju bħal dan nemmen li hemm eh, ħafna li nistgħu ngħidu fuq dan. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna għal dawn il-punti dettaljati ħafna li jitkellim dwarhom. Issa ħanaddu daqsxejn għax-shadows, Sinjura Karwi, kjaġbok. Grazie President. Fissem l-Onorevoli Sartori, li maħaba problemi ta' trasport l-ojru ma' s-sax ikun l-lum. Xtaqni l-ingrazzja l-Onorevoli Tanarbella għall-introduzzjoni u anka tal-li wera li huwa disponibli li jinvolvi l-Komitat tagħna sabiex nisqu fuq l-arbonizzazzjoni ħaġa meħtieġa wkoll dan is-settur il-liġi nazzjonali fil-qasam turi differenzi kbar. Jekk fi Spanja manna lebda limitazzjoni tal-kwantità ta' fosfru fil-detergents, Franza mill-2012 il fosfate se jkunu projbiti għal kollox. Fl-Italja wkoll hemm livell massimu li jista' jkollu prodett tal-monetizzazzjoni mhix marbuta biss mal-produzzjoni u kommerċalizzazzjoni tal-prodotti nifisam, illi eh, jinkludu ċertu vantaġġi manka fil-diversita fil-trattament, fil-reċiklaċ u anka fil-skart ta' dal-prodotti kif ukoll fil-livell tal-użu u anka l-impatti ħallu it-naqqas u kontat għal-fosfates fil-detergents hija stattafat kif għal sur Tarabella. Raġunijiet prinċipali anke lek mhumiex l-uniċi raġunijiet li mbutaw l-industrija f'din id-direzzjoni ma marbuta ma' perikli ta' tniġġis tal-ilma per eżempju billi l-fosfates huma l-iktar eh, fattur li joħloq problema fit tniġġis tal-ilma. Mhux biss huwa periklus l-użu tal-fosfru, ma tal-fosfat innifisa. Il-fosfru ma jniġġis l-ilma u l-użu korretti għaw ġan sibuħ inkluż fil-program REACH anka sabiex ma jkunx hemm non duplikar ta' sforzi fuq elementi kimiċi mżon niftħu riflessjoni fuq mod kif se nirreglamentaw l-użu tal-fosfru. Jekk nilimitaw l-ammont tal fosfru in ġenerali naħseb li kun tajjeb nibdlu il-proposta tal-Kummissjoni u nbidlu anka l-ammonti ta' limitu assolutu anka li kunem dozi normali ta' eh, prodotti tal-ħasil li ma jkunx hemm eh, erb il-konsumatur Madonna kollek nilimitaw ruħna reglamentazzjoni tal-fosfati nifisom għanna nukoll insemmu alternativi li jinkludu eh, element żgħar ta' fosfru, aħna niforforixxu anka riċerka dan is-settur illi tkun limitat ovvjament minn fatt illi limitu jkun jeżisti diskussjonijiet ma' shadow rapporters l-oħra żgur se jkunu diskussjonijiet li ħallu l-frott u nittama illi b'mod konġunt jirnexxina naħdmu sabiex intejbu punti delikati fit-test tal-Kommissjoni. Grazzi għal darboħra l-Sur Tarabella l-impen tijaw u aħna l-esti ovvjament naħdmu bis-sieħ miegħu. Um, Mr. Kreutzmann. Mr. Kreutzmann. Grazzi ħafna, Sur President il-frammentazzjoni kurrenti tas-suq għal prodotti għal ħasil ifisser eh, pis għal kumpaniji u allura nilqa l-proposta tal-Komissjoni biex il-livelli tal-fosfates fid detergenti ikunu eh, standardizzati. U nixtieq nirringrazzja l-rapportera dan il-rapport tajjeb ħafna u proposta leġislattiva tiegħi eh, għal dishwashers, partikolar detergenti għal dishwashers, jista' joħloq problemi. Kien hemm proposta li għandha ssir sal-2014 iżda ma nafx hekk dan jistax isir aktar malajr u forsi l-Kummissjoni ma nafx hekk tkunx fil-pożizzjoni biex tagħtina dan l-assessjar tal-impatt sal-2012-2014 sabiex 13 eh, anzi sabiex inkunu nistgħu nirreaġixxu propju għal dan għabbażi għal fatti tagħna biex ikunu fidejna u rigward restrizzjoni tal-deterġenti għall-użu industrijali bħalma nistgħu naraw fil-assessjar tal-impatt tal-Kummissjoni bħalissa l-ebda alternativi eh, viabli eh, teknikament biex jintużaw fis-settur industrijali u għal detergenti eh, ta' dishwashers kien hemm problema tal-effiċjenza ta' dawn il-prodotti tal-ħasil. Allura hemm bżonn konsiderevoli għal aktar riċerka iżda dan joħloq aktar eh, pis għall SMEs. Eh, nixtieq nkun naf xi trid tgħid il-Kummissjoni fuq l-istudju dwar proibizzjoni tal-fosfates fid-deterġenti kollha il produtturi tal-fosfits e, kun l-om jalqu e, l-impjanti taħħom dan fisser telf ta' 5.000 u 6.000 impiegu dawn ikunu kompensati bil-produzzjoni ta' prodotti alternativi, l-għarru għaddin kun attenti ħafna l-approċ tana x'se jkun jekk aħna niprofaw noħolqu impjiegi ġodda fis-suq intern e, u fl-istess ħin minħabba nuqqas ta' prudenza f'dak li nagħmlu qed nikkawżaw telf ta' impjiegi. Allura aħna nappoġġjaw il-proposti li saru mill-Kummissjoni u ovvjament eh, se jkun għan dibattu fuq jekk għandna nindirizzaw il-kwistjoni fuq id-dibatti fuq il-perċentwali jew eh, ammonti u fuq jekk hux 0.5% tal-prodott eh, kuwiex il-livell adattat Iżda aħna mm, nistaw niddiskutu dwar dawn l-emendi kollha u miftuħin għal dawn l-emendi kollha. Aħna nħossu illi il-problema u din hija ovvjament parti mill-assessjar tal-impatt eh, li ħafna eh, mill istati membri m'għandhomx eh, sistemi ta' trattament tal-ilma din hija problema fuħut mill-pajjiżi u naħseb iridu nżommu daf moħħna u rridu nassiguraw illi it-tamir u l-faċilitajiet eh, neċessari ikunu disponibli sabiex innaqsu l-impatt kemm jista' jkun grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora Rula. Jina nistan segwi propju fuq dan kien intqal jina favur l-impjanti tal-tindif tal-ilma tal-riċiklaġġ. Eh, iżda dan eh, ifisser aktar spejjeż tgħid li dan Eh, jista joħloq u koll nuqqas ta' impjiegi, iżda l projbizzjoni u koll tritħares u koll lejn il-problema ta' t-nġis ambientali u se jkun hemm projbizzjoni dal-waqt propju f'ċerta pajjiż. Allura ma nħossx li din għandha tiġi harmonizzat fuq livell Ewropew nemmen ukoll illi l-budget għandu GSTs għal eh, detergents għal dishwashers u koll, ovvjament se jkonna namlu riċerka fuq dan, iżda nħoss li jagħmel sens li nassiguraw illi eh, detergenti ta' dishwashers eh, jaqgħu taħt l-istess kategorija bħal prodotti għal ħasil tal-ħwejjeġ, iżda dak l-intqal diġà nixtieq nirringrazzja l-rapporter propju għal dak li qal u l-Kummissjoni naħseb li jagħmel sens li nindirizzaw daw l-kwistjoni u jagħmel sens li ikonna armonizzazzjoni fuq livell eh, Ewropew u minħabba li l-ilma ma jqafx eh, fuq il-frontier iżda jaffettwa l-Unjoni Ewropea kolla kem grazzi. Grazzi ħafna Sur Fox. Grazzi ħafna Sur President, permetti nir nirringrazzja il-rapporter u l-uffiċċju tiegħu għal-ħidma fuq dan rapport u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għal eh, pozizjoni li huma wrew fuq din il kwestjoni u deċiżjoni tagħhom li ma eh, jindirizzawx ukoll il-prodotti deterġenti għad dishwashers jiena naqbel magħhom ukoll. Naħseb dak li ntqal mir-rapporter eh, dwar il-potenzjal ta' telf ta' impjiegi u biex il-fosforu jiġi sempliċi sempliciment, skużawni, eh, jiġi projbit, jina nishtiq nistaqsi l-Komissjon biex tħares bil-reqqa fuq il-fat li projbizjoni sempliċi jista' jkollha, illa li xistaj jkun eh, beneficju fuq dan. U qabel ma t-tiħed din id-deċiżjoni nixtieq nara x'inhi l-ispiża fit-terminu tal-industrija u eh, tal-impjiegi. Iżda fil-prinċipju naħseb li għandna l-odda fuq dan din il projbizjoni ovvjament jekk l-industrija tibqa tuża il-komponenti bazi ta' fosforu. Sur President, naħseb eh, nkunu nistaw nilħu konsensus u dan rapport u nixtieq nirringrazzja l sur Tarabella għal kooperazzjoni tiegħu wkoll. Grazzi. Good, thank you very much. Sewa grazzi. Ħafna jina ma nara l-ebda membri oħra li jixtiequ jitkellmu allura eh, naħseb għandna prezentazzjoni mill-Kummissjoni hawnhekk jek minister Zbal, iva. Skużawni, naħseb tlift il-karti tiegħi hawnhekk forsi t-introduċu li l-inkom infuskom malajr intom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, jina Klaus Berend u jina l-Head of Unit tal-DG Enterprise eh, u għanna parti kbira tal-regolament fuq id-detergents ukoll. L-ewwel net nix ingrazzja sur Tarabella u l-Shadow Rapporters għal kummenti pożittivi ħafna li smajna u l-appoġġ tagħkom għal proposta illi saret fil-fat rizulta għall-assessjar tal-impatt li aħna ħarisna lejn l-użu ta' fosfates eh, fil-tipi differenti ta' detergents u alternativi eh, possibli, l-effetti tagħhom, eh, l-impatt fuq il-saħħa u l-ambjent u l-possibilità ta' użu ta' prodotti oħrajn flok il fosfates Eh, eh, Nishtiq nirreferi għal kumment ta' Sur Tarabella li l-fosfate ta' detergents mumiex is-sors ewlieni tal-fosfates fil-mam eh, Allura l-proposta tagħna wkoll hija tindirizza l-prinċipju tal-proporzjonalità hawnhekk. U għalhekk għandna l-proposta tagħna limitata biex effettivament niprojbixxu l-fosfates li huwa l-akbar użu fih propju fid-detergents iżda teknikament eh, għanna eh, alternativi għal fosfejt, dawn il-fosfejt u kol f'dan l-użu partikolari. U għalek indirizzajna u koll eh, prodotti oħrajn tal fosfates u raġuni ta' din hija li waħda mill-alternativi li l fosfates għandhom il-fosfonates, prodotti tal fosfates differenti li jużaw konċentrazzjonijiet żgħar ħafna tal-fosfates. U dan rizulta l konklużjoni li jista eh, jaffetwa propju l-ambjent akwatiku u aħna nħassejna li kien importanti u kolli niprevjenu dan eh, sabiex ma jkunx hemm tkabbir fl-użu tal-fosfonates allura hemm il-proibizzjoni tal-użu tal-fosforus li jprojbixxi l-użu kollu ta' dawn il-prodotti aħna staqsejna jekk nistgħux nikkonsidraw pass lejn restrizzjoni differenti tal projbizzjoni ta biex ikonna limitu ta' gramma għal doza għal jew proporzjoni. Jiena nixtieq ngħid li din hija osservazzjoni komuni li saret wara li preżentajna l-proposta tagħna U raġuni ta' dan ki li ċerta perċentwal, limitu ta' perċentwal jista' wassal għal eh, waqfien ta' produzzjoni ta' deterġenti bħal marajna fil-passat, ma rajniex fil-użu tal-deterġenti ehm, eh, iżda dawn saru aktar eh, kompatti, aktar densi u jista' jkun hemm eh, sfidi oħrajn għal aktar um, aktar aktar kondensazzjoni ta' dawn il-prodotti. Aħna rridu nillimitaw din il-produzzjoni u dak li sema wkoll fuq Terabella wkoll eh, rridu bħalissa Eh, għanna l-impressjoni li 0.5% fil-konċentrazzjonijiet tal-lum jikkorrespondi għal 0.5 gramma għal doza, zda ovvjament rridu nispeċifikaw il-hardness eh, tal-ilma, l-ammont ta' ġebla li għanda l-ilma u eh, l-prodotti, id-dozi, l-volumi differenti li għandhom jintużaw, l-grammi differenti skont l-ammont ta' ġebla li għanda l-ilma. Sa rigward il detergenti tal- tal-dishwashers automatiċi hawnhekk l-assessjar tal-impatt tagħna wera li bħalissa ma nbidlu għom dawn. Zvezja kienet eżempju u huwa aktar faċli fi Zvezja għax Zvezja eh, għandha l-vantaġġ li għandha ilma li kontenut żgħir ħafna tal-ġebla. Allura dan huwa eżempju ċar. L-informazzjoni li għandna sissa l eh, dishwasher detergents minar fosforu eh, ma tantx għandu performance andament tajjeb tajjeb fuq dishwashers infusom. Allura rridu nerġgħu nirrevedu dan eh, Sur Goitzman diġa eh, tkellem fuq dan jina ehm, minix se naqbel automatikament il għaliex jekk namlu dan jina nibża li eh, sissa manix l-assessjar tal impat adattat sissa l-ura għalek aħna proponejna d-data tal-2014 u fl-axħarnet net il-proposta ta' aktar etikettara għal konsumaturi hawnhekk nixtieq ngħid li l-amenda li hu prezenta l-informazzjoni li kien hemm eh, diġà tiġi applikata fuq l pakettjar ta' detergents eh, taħt l-inizjattiva ta' Clean Right eh, fuq il-produtturi ta' detergenti li wera li jaħdem sew u Eh, forsi ma tkunx neċessarju li kunem obbligu eh, legali għaliex jintuża diġa fil-prattika eh, sa fejn nistaw naraw aħna. Ovvjament fil-review fil detergents tal-washing uh, dishwashers automatiċi uh, li sur Tarabella li ferra li fil-appell eh, uh, tiegħu fl-assessjar għamilna uh, palma minna dan il-proposta se naraw li nħarsu alternativi u l-effetti tagħhom, l-impatti tagħhom uh, u l l ekonomika ta' dawn il-prodotti wkoll għal-futur. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie ħafna ta' dik il-revizjoni dettaljata żgur it-tarabela ħanota ta' dan kollu. Fuq it-timetable issa, qabel ma ngħaddi l-kelma li sur tarabella, sommarju, l skadenza l-emendi 20 ta' Marzu, għal ħamis li ġej, konsiderazzjonijiet 12 ta' April, votazzjoni fil-Komitat fil-13 ta' April, vot fil-Komitat Lid fil-15 ta' ġunju u plenarja f'Settembru. Ġeneruża l-Komitat għall-Ambjent dan kollu ma dan kollu ma jieħdu mhux ħażin ħin biex eh, jitrattaw xogħolhom. Is-sur tarabella? Iva malaj malajr għaliex inti fakkartna dwar id-deadlines. Istaqt ngħidu li nirringrazzja l-kollegi għal kollaborazzjoni eccellenti u nirrepet il-fat li jiena l-kollega tiegħi disponibbli għal diskussjoni fuq emendi li jistgħu jitresqu. Grazzi ħafna grazzi tal-kollaborazzjoni. Well, thank you all very much indeed. Grazzi ħafna lilkom il-koll u grazzi lill-Kommissjoni wkoll. Uh, Mr. Berens, I'm sorry. Uh, Sir Berens, insejt. Uh, ismek t-zaknak minni, skuza ruħi, jgħajt il-President, naddu issa għall-ħar punt fuq l-agenda tal-komitat qabel ma jkollna prezentazzjoni importanti fuq il-sistema ta' informazzjoni ta' suq intern li li tlabkom tistennew ħataraw li tinkludi informazzjoni u tli ħafna fuq kif jimxi l-affarijiet u naf li dan ta' interess partikolari għal dal-komitat. Is-sur De Campos se tieħu posti sur Luis Grek għaliex għandu rapport ġdid fuq l-iskema dwar garanzija tal-assigurazzjoni jekk jgħodbu professur Greg, kan post flok is-Sor Lewis Greg, grazzi Greg, ħafna Sor President, fisam Lewis Greg, fil-rapport tiegħu u ser jipprova ma joħloġ duplikar fuq kwistjonijiet rilettati u jifoka fuq protezzjoni ta' ċittadini fil-settur tal assegurazzjoni Mistoqsija i il-nuqqas ta' mekanizmu għal telf tal-konsumatur f'każ ta' falliment jista' iwassal għal situazzjoni fejn konsumaturi jkunu vulnerabbli ħafna fi kriżi finanzjarja. Il-problemi ekonomiċi reċenti kellhom implikazzjonijiet diffiċli fuq il-konsumatur u għandna bżonn niżguraw il il-fiduċa fost il-konsumaturi nsaxħuwa u li kollom moħom istriħ fuq il-flus li kunu jfadlu. Il-prinċipju bażiku u li standards ta' protezzjoni minimi ġa ġew implementati fuq livell Ewropew fis-setturi bankarju ta' investiment b'iskemi ta' garanzija pożittiva għandhom xasmun investituri il-settur tal-assigurazzjoni għata kemm xejn l-ura sfortunatament u dan ħoloq eh, diżugwaljanzi fil-level ta' protezzjoni sistemi differenti ta' IGS, stati membri differenti joħolqu livelli differenti ta' protezzjoni u dan ifisser li qed inxeklu bekk assigurazzjoni transkonfinali u uh, għanix ugwaljanza bej puntu kumpaniji tal-assigurazzjoni. Rapporter jemmen li l-introduzzjoni ta', ta IGSs jipproteġu aktar il-konsumaturi, jiprofdu aktar kompens u jitsaxħu l-fiduċa ta' ċittadini fis-suq intern. Rapporter jemmen l-iktar approċċ realistiku palissa li nwaqfu għaffaz vinkolanti legalment ta' IGS illi ikun rimedju sabiex nindirizzaw in nuqqasiet li għandna bħalissa differenzi fil-politika differenti, politika differenti li għandna fl-istati membri differenti. ċertu stati membri ġaqet joffru soluzzjoni għal daqsant il-qafas tal-IGS għandu jkun ibbażat fuq il-rapport fuq l-opinjoni tal-rapporter ta' armonizzazzjoni minima l-IGS tal-ġejjini għandha tkun ibbażata fuq il- prinċipju ta' home member state li għandu jkun konsistenti mal supervizjoni tal-iskemi. Il-rapporter finalment jindirizza kwistjonijiet ta' informazzjoni il-governanza u rapporter jemmen l-informazzjoni li tkun disponibli għal konsumaturi f'każ ta' falliment. Loti ta' informazzjoni u element essenzjali u rapporter jemmen il-twaqif ta' pont ta' kuntatt komuni għal skemi ta' kompensi tejbu permezz dan kunet intejbu trasparenza trasmissjoni ta' informazzjoni u ħrasi transkonfinali fuq l-IGS tal-ġejjini u finanzjament fil-ġejjini għandu jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni u finalment fuq il-governanza, bżon governanza tangibli, supervizjoni tal-iskemi sabiex nizguraw li l-IGS tipprovdi fiduċa fost il-konsumaturi u protezzjoni u koll. Bekk il-qafas il-ġdijt għandu jinkludi supervizjoni monitoraċ fost l-autoritajiet Ewropej u nazzjonali ta' supervizjoni. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li prezentajt rapport dettaljat fissa Mr. Grek servizzi finanzjari u protezzjoni tal-konsumatur ma' kwistjonijiet tal qalbna ħafna u nibda l-komitat. Għanna s saraw ta' kontribuzzjonijiet mis-ċertu rapporter, supporter, sur Schwab, sur Kreutzmer, se kellem fuq sur Schmidt, Signora Rule ħatkun għat titkellem, sur Ashley Fox. Rawn interventi mis-ċertu rapporters, għal-daqstant umbat għanna eh, Signora Linda u xek mill s sur Linda. Mr. McCasey, McKaysey. il-Kommissjoni. U kol eh, jintervjen iktar tard. Nibda bis-Sur Ġvab. Ähm, zunächst mal vielen Dank an den Kollegen Korea de Kamp. L-ewwel nett, ħafna lis-Sur Korea de Campos. U l-rapporter ukoll is-Sur Luis Grek. Kenna diskussjoni mija u ġimgħa li għaddiet dwar il-punti l-aktar importanti fir-rapport tiegħu. Fil-preżent, Aktar minn nofs mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-EA m'għandekx sistemi ta' IGS jekk eh, kumpanija tal-assigurazzjoni tfalli il sistemi li jeżistu fej jeżistu ivarjaw ħafna minn xulxin, per eżempju, l-ammont kopert u anka l-ambitu. Għal daqstant il-grupp tal-PPE u jiena pala xedaw rapporter nilqaw il-fat li l-Komissjoni qed proponi illi nwaqfu għafas legali komuni għal sistemi ta' garanziji pal dawn illi inkludu standards minimi applikabli fis stati membri kollha. Aħna naħsbu il mhux biss dan iżid fiduċa fost il-konsumaturi fil-industrija tal-assigurazzjoni ma s-saxħan kol suq intern għaliex l-istess kondizjoniet japplikaw kull imkien għal kumpaniji tal-assigurazzjoni u bekk kunet noħol aktar trasparenza. Il-proposta tal kummissjoni wara l-adozzjoni tal-direttiva Solving 2 tinkludi numru ta' miżuri mill-Kummissjoni se jirrispondu għal kriżi finanzjarja preżenti u fuq medda twila ta' żmien sabiex niżguraw illi nistabilizzaw sitwazzjoni ta' kumpaniji fl-Ewropa u kol sabiex is-suq intern ikun aktar komplut. F'termini ġenerali jina naqbel ma' ħafna mill-punti li tresqu fil-rapport ta' Sur Louis Grek U da sansa biex man għal iż-żejjed forsi nikkonċentra fuq dawk il-punti fejn nixtieq forsi ninkludi xi emendi għaliex naħseb li hemm xi punt jew tnej illi jista' eh, li nistgħu ntejbu u importanti illi dawn is-sistemi ta' garanziji li qed jiġu proposta mill-Kommissjoni jintużaw dawn jekk ma jkunx hemm protezzjoni toħra ta' miżuri oħra ta' protezzjoni pal regoli ta' Solvency 2 għaliex dan il-qasam fejn m'għandniex leġiżlazzjoni għandna l-ewwel nett nimplementaw ir-regoli li ġa jeżistu. U mhux immedjatament immorru li lin minn dawn. It-tieni punt, punt li wkoll irid tiġi indirizzat, l-introduzzjoni possibbli ta' ceiling ta' kopertura kemm għal depositi u anka oqsmoħrajn il-konsumatur li tkun konxju mill-liema riski jista jaddi u xikun koppert minn sistema ta' garanzija statutari kol hemm bżonn li nejnu l-konsumatur sabiex mhux biss nsaħħu l-fiduċja tal-konsumatur fil-kumpaniji tal-assigurazzjoni imma nirrispondu wkoll għat tal-konsumatur għall-irħas prezzit possibli naħseb għal daqsan nisaw niddiskutu dal punti ma' l-Sur Luz Grek u nirringrazzja ta' xogħlu. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Ġvab. L-Univli Kreuzman. Grazzi, Sur President. Fisem Ole Schmidt, jina xtaqt nirringrazzja għal sur Grek għal kooperazzjoni li għara maħna. Sur Ole Schmidt jemmen li huwa importanti li nżidu il-fiduċa fost il-konsumaturi ċittadini b'investimenti transkonfinali għandhom ikollhom l-istess livell ta' protezzjoni fis stati membri kollha. U importanti wkoll intejbu l-integrazzjoni kompetizzjoni f'suq waħdin Ewropew għal fis servizzi finanzjarji. Hemm bżonn li jkollna armonizzazzjoni aktar b'saħħitha ta' leġiżlazzjonijiet nazzjonali. Ir-regoli ndur saħħu suq intern għas servizzi finanzjarji u joħol ukoll suq Unika Ewropew aktar b'saħħtu. L-Grupp Liberali jappoġġa ħafna mill-kontenut fil-rapport ta' Sur Grek u jappoġġa elementi bħal armonizzazzjoni minima u l-prinċipi ta' home member state u li xmit jaqbel ukoll illi minħabba l-każijiet limitati ta' falliment fil-qasam tal-assigurazzjoni il-konsumaturi għandhom jieħdu refużjoni sħiħa. L-iskemi għandhom jaħdmu bħal mekkanizmu neutrali u mandomx jizu pala ħlas ta' natura fiskali fuq il- uh, finanzjament u li xmit għandu dubju fuq artiklu 468 fuq artiklu 4 għandu dubji dwar l-estensjoni tal-kopertura għal attività ta' frodi riselling tal-intermedjarji illi mhux biss se jestendu l- l-ambitu għal qasam bankarju imma wkoll qed ninjoraw li kompanija ta' assigurazzjoni ġallu huma responsabbli għall aġir tal ħaddima tagħhom. L-intermedjarji llum huma ġa mitluba jerfaw ċerta responsabiltajiet. Supervizjoni għandha tkopri dawn l-avvenimenti u għandhom ikun hemm monitoraġġ iktar b'saqtu ta' attivitajiet ta' assigurazzjoni. M'għandniex nużaw għodda super ta' supervizjoni sabiex ninforzaw ċertu elementi attività ta' frodi għanda ta' ta' liġi kriminali. Paragrafu 6 ma jibbenefikax minnu l-konsumatur il-kollega tiegħi huwa xettiku għaliex fil-prattika huwa impossibbli għas-supervizuri illi jietu kasu ukoll tal-assi f'każ ta' falliment u jekk konsumaturi kollhom kompens forma ta' flus ovvjament ikollna problema skont l-awtoritajiet ta' supervizjoni fl-Iżvezja illi Ole Schmidt kien f'kuntatt magħhom b'mod konsistenti u ma dejjem jippruvaw ibija portafol siħ ta' assigurazzjoni li l-kumpanija oħra f'kas ta' felliment. Dan ukoll timprovdi laqwa soluzzjoni l-konsumatur. Artikli 8 joħloq problemi għaswiq żgħar batturi prinċipali biss involuti. Jekk waħda mill-kumpaniji l-kbar tfalli f'għadam minn dawn is-swieq, il-kumpaniji aktar żgħar mhux se jkunu jistgħu jħallsu il-flus li hemm bżonn sabiex ikun hemm kumpensa l konsumatur. Dan il-każ l-istati għandhom intervjenu u eh, jivverifikaw eh, kienx hemm frodi jew le, sur x'met jisgudu ruħlu mhux qiegħed hawnhekk u ser jaħdem flimkien ma' rapporter eh, sabiex niksbu l-aqwa riżultat possibbli. Grazzi. Grazzi, Sur Kreitzman. U aħna u koll għanna l-qalbna ħafna l-opinjoni ta' Sur Schmidt li huwa membru tal-Kumitat Ekonomiku, is-Sur Fox qabel is-Sinjura Rule għaliex li sija rebħu xi membri ġodda sa' u issa l-ħodor u l-grupp ta' risijar għandhom l-istess numru ta' membri u għemżon ikun hemm ugwaljanza bejnietom. Sir Fox għandek l-unur li tkun l-ewwel membru ta' risijar li ħed qabel membru ta' grupp tal-ħodor. Għal dak li ma jafux dan ħollo il-frazi to be at sixes at sevens fil-fat. Nejm il-gilds f'Londra kellhom preċedenza ugwali għal daqstant eh, għadu jalternaw alternaw bejnietom. Nirringrazzja l sur Grek għall-opinjoni tiegħu, għall-rapport tiegħu, u saqna mill mela ċara li grupp tagħna jappoġġa l-approċċ għal kummissjoni nħol u qafas l-Unjoni Ewropea għal iskemi ta' garanzija tal-assigurazzjoni. Nasbu li dan isaħħaħ eh, is-suq uniku. Aħna promna naqblux ma' sur Grek fuq il-skemi ta' garanzija fuq livell Ewropew, aħna rridu monizzazzjoni minima ċertu dispożizzjoni ta' protezzjoni tal konsumatur li jiġu armonizzati fuq livell massimo pal limitu ta' kompens u ħlas tal-kompens għal policy holders u kol il-prinċipju tal-home country. Għanna nkunu konxem il-fat li suq tal-assigurazzjoni huwa differenti ħafna minn dak bankarju. Jekk entità tal-assigurazzjoni tfalli, din uh, mhux se tħalli l-istess impatt ta' falliment ta' bank fuq kif skemi ta' garanzija għandhom ikunu finanzjati għandna nħeddu konserzjoni wkoll id-diskussjoni wiesa fuq livell ta' fondi u rridu naraw xi riżulta mid diskussjonijiet qabel ma nistabilixxu parametri ċari pa' Sur Kreuzman għandna ma nemmnux li huwa ġust illi nitkellmu fuq fond aksante illi jiġi mħallas wara xi falliment naqblu mal gropalda li mhuwiex ġust il-kopertura tal-skemi ta' garanzija tal-assigurazzjoni tkun estiża sabiex tkopri mis-selling jew frodi. F'każ ta' mis-selling ir-rimedju għandu jkun illi jkun hemm kumpens minn kumpanija nifisa u IGS għandha tintuża biss fejn l-assiguratur falla. U l-istess japplika wkoll inklużjoni tal-frodi. Din hija responsabilità ta' regulatur fil-stat membru fejn għandek il-kumpanija tal-assigurazzjoni ma tkunx relevanti f'IGS. Sur President, dimna bisħiħ ma' Sur Grek u issa nistennew sabiex naħdmu aktar miegħu fil-ġejjini. Uh, thank you very much, Mr. Fox. Um, so to conclude. Grazie, Mr. Fox. sono due signore Rula biex tikkonkludi. concludi. Sejżon fil-qosor, jena nishtiq nir-ingrezza l-Sur Grek, l-Sur Korea de Campos, ta' li prezenta il-rapport tija ta' Sur Grek, u nishtiq najt li uħut mill-kommenti tal-kollegi tawni punti biex naħseb fuqhom naħseb li kwistjoni tal-frodi għandu ziġi koperta ximkini ieħor li mhux ma tħolx hawnhekk. Iżda fuq hekk jiena ser inkolli niddiskuti iktar hemm punt wieħed li tqajjem fil-bidu iżda t-lif ftit din il-problema kbira ta' trasparenza ta' riski f'dan il-qasam aħna rajnija bosta drami, rajnija bl-equitable life, il-kriżi finanzjarja, kien hemm problema għaliex ma kien hemmx biżżejjed eh, ċarezza dwar ir-riski li il-konsumaturi ħadu u jien naħseb li din hija xi ħaġa li għandna ninkludu din hija xi ħaġa li s-sur xħab semma fil-bidu iżda żgur hija xi ħaġa li nistgħu naċċettaw għalkemm hemm xi nuqqasijiet grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li l-punt ġenerali huwa dak stabilit mill dan il-komitat wara diskussjonijiet mal-Consumer Directive Timeshare u kollem ċertu ta' informazzjoni għal-konsumaturi li ser tkun ferm importanti fl-opinjoni tiegħi li jena xi ħaġa li s-sur Grek enfasizza fuqha. Jiena nixtieq nitlob li l-Kummissjoni biex tkellimna dwar il-white paper li qed jipproponu s-sur Marchesi ser jirrispondi jekk jogħġbok. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l kumitat għal dan id-dibattitu interessanti. Jiena nixtieq nifoka fuq xi kwistjonijiet li naħseb li huma fil qofal fil-qalba tad-diskussjoni mhux biss dan il-kumitat iżda wkoll fil-kumitat ikon. Jiena nixtieq nibda bil-kwistjoni tal-fondi. Jiena kongrat ta' smajt li jem ċertu interess minn dan il-kumitat li kunem fondi eksante tal-IGS. Jena nishtiq nirrepet il-pozizjoni tal-Kommissjoni dwar dan, jekk ser ikollok biss exposed, għandek zewġ tipi ta' problema. L-ewwel waħda hija hija ta' moral hazard għaliex l-assikurazzjoni ma tibkontribwix għal fondi. Issa' aħna ma rridux noħolqu din il-problema, eżattament, ma rridux noħolqu din il-problema, issa konna biss uh, fondi exposed. Probabilment l assiet tal-assikurazzjoni u kunu koordinati u jistaw jimxu sew flimkien, probabilment inti spiċċa b'sitwazzjoni fejn انت tkun تطلب للاندستريا li l تجي li tkun qed tiġi taħt حبا ta' pressjoni minħabba li forsi affarijiet mixin ħażin jew xi punti oħrajn fl-ekonomija, تحلص فلوس biex tħallas flus eżattament fi żmien ħażin u għandha sant din hija xi approċċ ċiklika l-exposed funding hija xi approċċ ċiklika dawn iż-żewġ raġunijiet għalfejn il-Kummissjoni temmen li l-aħjar mod ta' kif tagħti fondi l-IGS hija l-ex ante. Fi rigward tal-kwistjoni importanti li nassiguraw li hawnhekk mhux qegħdin neqirdu għal kollox il il-problema irridu nassiguraw li l-assessjer tal-impatt fuq il-white paper tal-Kummissjoni speċifikament titkellem dwar is-sitwazzjoni fir rigward tar-riskju li tista' tiġi kreata la darba Solvency 2 Ehm, tibda taħdem dan ifisser li aħna mhux qegħdin nippruvaw nanticipaw jew ma nikkonsidrawx l-importanza l-effett importanti tal-istabilità finanzjarja moti mill-implementazzjoni ta' solvenza 2 dan huwa sempliċiment li s-sistema tista' tkun tajba kemm tajba li ma tistax tikkrea eh, ambjent ta' falliment zero, ġifiri dejjem se jkun hemm riski jew possibilità li għal xi raġuni il-supervisors ma jkunux jistgħu jipprevjenu diffikultajiet fil-kumpanija tal-assigurazzjoni u għal daqstant l-IGS hija importanti li tassigura li jkun hemm konfidenza naħa tal-fiduċa minnaħa tal-konsumatur li ma tgħidx u li jkun hemm possibilità li ndaħallu mill-ġdid iktar fiduċa kemm jista' jkun malajr. Jiena sibtu ferm interessanti referenza għal problema ta' dawk is-swieq li eh, suq ta' assikurazzjoni qed jikkonċentra l-iktar fuqhom. Hawnhekk eh, m'hawnx soluzzjoni maġika, aħna rridu nsibu bilanċ ġust bejn protezzjoni tal-konsumaturi u li ma nqajmux ma nkonix eh, flus eżagġerat li jeqlet l-industrija tal-konsumat tal-assikurazzjoni. Ta meta suq ikun iktar kontentrat li tkun iktar diffiċli għaliex ah, min jassigura jek dan min jassigura jkun ikbar ikollu nas problemi. Issa il kummissjoni privat li tieħu dan in konsiderazzjoni fl-assessjar tal-impatt u aħna għandna mod partikolari introduċejna tip ta' calibration għall igs li tiddependi ħafna fuq il-level ta' konċentrazzjoni li għandek fuq il-values market. Dan ma jfissirx li fi kwalunkwe każ f'kwalunkwe livell ta' problemi ta' assikurazzjoni kbira kemm kbira tista' ġi assorbita minn IGS. L-idea hija li nippruvaw nakkomodaw għal din iż-żieda ta' periklu meta issu ikun iktar ikkonċentrat. Aħna nemmnu però li mandekx tqis l-IGS bħala l-uniku mod ta' kif tevita problemi hawnhekk għaliex biċċar is-supervisors jistgħu jirreaġixxu iktar joqogħdu istar attenti għal dawk l-assikurazzjonijiet li huma ikbar għaliex bażikament dawn iqudin fil-qalba tal-prassi supervisorja. Fl-aħħar jiena nqis eh, importanti ħafna referenza għal problema li jista' jkollok meta parti mill eh, Eh, policy tiġi mitluba li tiġi likwidata u l-parti l-oħra titrasferixxi drittijiet għal assikurazzjoni oħra. Issa, aħna rridu nqisu fid-dettall din is-sitwazzjoni għaliex hawnhekk iktar ħaġa importanti kifet hija li u framework li flimkien ma' supervisor dan jista' jwassal għal iktar fiduċja mal-arkem jista' jkun għal stant dan din għandha tkun mod prattiku ta' kif eh, taħdem. Tajjeb, se niqafaw, jgħid il-kellim. Well, thank you very much indeed. And I think that... Grazie ħafna, naħna nilqaw dan l-approċ naħtar l-Kommissjoni, l-Kommissjoni tibat inna white paper b'xi konna opportunità tajba li niddiskutu xi kwistjonijiet evoluti u dan il-Komitat se jirrispondi ehm, għal dan permezz ta' rapport ta' Sur Grek. Iżda din hija xaġa tajba eh, bħala parti minn proċess ta' better regulation. Tajjeb ħafna, issa nixtieq nitkellem dwar il-timetable li għandi jena u li jinsar niprezentalkom u mbagħad inkun nista' ngħaddi għal professur Korea Campos fisem is-sur Grek. U darba għandna skadenza l emendi din il-ġimgħa l-24 ta' Marzu l-ħamis mbagħad konsiderazzjoni tal-emendi fit-12 ta' april u mbagħad fil-kumitat fit-13 ta' april u mbagħad il-votazzjoni fil-kumitat tal-ikon fit-2 ta' Mejju Ah, għal daqstanti li xiftit ristretti b'din id-data ta' skadenza u għalix unbat ser nivuta f'ġunju u jider pero li kullħat jafx qed jaħmel u għal daqstant nistan riprezentaw xi emendi. Sur Korea de Campos tixtieq iżid xi punti? Le, President, biex nishtin ringrazzja lill kollegi Jiena ħadd nota però ta' xi kummenti tagħhom u mus li però ser nirreferi dawn id-domandi kollha u l-kommenti tagħhom li sur Grek. Grazzi ħafna tal-li ir-rapport fismu. Issa ser ngħaddu għall aħħar punt fuq eh, l-aġenda tagħna llum li hija preżentazzjoni mit-tim ta' DG Internal Market, assu intern fuq eh, l-Internal Market Information System din operazzjoni sistema importanti ħafna tiffaċilita l-ħidma ta' suq intern li tkopri ħafna aspetti differenti u dejjem ikun ta' unur li nilqaw li l-Kummissjon tiġi hawnhekk tkellimna u aħna grati li qegħdin jagħmlu monitoraġġ mill-qrib ħafna intom ukoll għandkom kopja tar-rapport li ser tippreżenta ser jiġi preżentat lilna jien nixtieq nilqa' viżitaturi regolari signora Grabin li t-reprezenta dan il-qasam u għonek għandek l-slides tijak fuq l-screen so forsi tista tibda l-prezentazzjoni mbat wara ser jkun hemm id-domandi minn naħa tal-membri jekk jorbok Marian. Grazie ħafna, President, tal-li tajtna din l-opportunità li naħdmu fuq l-Internal Market Information System u fejn eżattament irridu morru minna raġuni għalfejn se nagħtikom del prezentazzjoni llum hija li l-Kummissjoni adottat komunikat fuq l-espansjoni u l-iżvilupp ta' l-IMI eh, Internal Market Information u kol rapport ta' kif din ħadmet fil-2010. U kol din il-prezentazzjoni hija importanti għaliex eh, permezz ta' nistgħu nippreparaw l-isfond tal-abbozz regolamentazzjoni li aħna għanaf f'moħħna nippreżentawkom iktar tard din is-sena. L-slide li missek jogħġbok biex nfakkarkom ftit dwar eh, IMI. L-ewlet eh, din hija application, web-based web-based application li ma teħtieġ l-ebda software jew hardware partikolari din hija odda li ħna żviluppajna fl-imkien ma l-istati membri għall awtoritajiet nazzjonali fuq kull livell, ġifieri l-IMI taqat l-awtoritajiet, l-awtoritajiet pubbliċi fuq eh, livell nazzjonali, reġjonali u lokali. L-IMI ġiet uh, inventata biex naqqas differenzi li hemm eh, u li jistaw jisibu l-istati membri meta jkun qed ifittxu eh, imsieħba f'stat membri oħrajn. Luma miktar minn 6,000 awtorità fl-istati membri kollu li huma reġistrati fl-IMI u kif tistgħu timmaġinaw eh, u importanti ħafna li stati membri li kolom għodda biex ikunu jistaw siħbu jisibu li msiħab tajjeb biex jaħdmu miegħu fi stat membru ieħor. Jena nitlob ukoll ħana nitolbu wkoll l-awtoritajiet biex jagħmlu skambju ta' informazzjoni b'mod sikur la ma hija ehm, tirrispetta il-protezzjoni tad data għandna ħafna regoli fis-sistema li assiguraw li l-informazzjoni li spiss ikollha informazzjoni personali tiġi eh, skambjata eh, kif suppost b'mod sikur bejn l-awtoritajiet u fl-aħħar element importanti tal ema hija li din taħdem fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Din eh, l-odda bażika eh, taħħa hija li hemm għatta domandi li jiġu ntużat imbagħad mill-awtoritajiet. Ġifieri jekk awtorità mill-Litwanja għandha domanda li saqsi lill awtorità Pollakka, l-awtorità Litwana tista' tikklikkja id-domanda bil-Litwan din imbagħad tintbagħat l-awtorità Pollakka jaqraw bil-Pollak jażlu risposta bil-Pollak imbagħad tintbagħat Eh, l-ura l Litwania u tinqara mill-autorità Litwana ġewwa eh, bil-lingwa Litwana. Għaldaqstant din hija dawn huma il-problemi jew differenzi li tista' tipprova tevita tal emi Naddu għat l-slide li miss facts and figures aħna dan eh, l-aħħar qed nużaw um, għal l-IMI għal qualifications u għas servizzi. Kif qed qabel iktar minn 6,000 awtorità pubblika ġiet awtorizzata uħut mill-istati membri għandhom approċ deċentralizzat u ma eh, irreġistra l-municipalitajiet kollha li hemm fil-pajjiż għaliex għandhom rwol jagħmlu f'dawn iż-żewġ direttivi. Fost dawn is-6,000 awtorità hemm iktar minn 11,500 utent reġistrat fl-IMI bħalissa għanna 160 talba, medja ta' 160 talba kull, kull xar. Iżda dan il-numru qed jikber b'mod maġġel. Jekk intom tanalizzaw eh, il l screen nistaw taraw li 58% ta' risposti eh, ta' domandi jiġu risposti eh, f'ġematejn u dan u din jarrata maġla ħafna eh, meta tqis li dawn huma b'awtoritajiet differenti minn pajjiżi differenti m'għandhomx lingwa komuni u laqas kurdiżuri komuni. Aħna nużaw ukoll is-servizz biex naraw jekk l-utenti jistgħu jisibuħx faċli jużaw is-sistema tagħna jekk jiex user friendly u bħalissa 92% tal-utenti tagħna jgħidu li jsibu l-IMI eh, faċli li tuża. L-slajdi missek joġba. Xiftit ftit eh, figuri dwar xed jiġi eżattament fis-sistema dawn din hija l-istatistika eh, tal biet tal-kwalifiċi professjonali hawnhekk tistgħu taraw li l-medja ta' talbiet li jiġu mibawta bejn dawn l-autoritajiet hija ta' madwar 150 kull xar. Ovvjament l-istatistika tiġbor fija eh, livelli varji ta' attività fl-istati membri u jekk naraw eżattament minn huma dawk li jibatu l-iktar talba l-informazzjoni fil-qasam ta' kwalifiċi professjonali insibu li l-Renju Unit, id-Danimarka u l-Olanda jibatu l-iktar dawn it-talbiet. Jekk naraw minn l-iktar jirċievi huma r-Romanija, l-Polonja u l-Ġermanja li huma l-iktar li jirċievu talbiet f'dan il-qasam. X'inhuma dawn it-talbiet u dwar xiex huma x'professjonijiet ikopru dan jurikom li madwar terz tal talbiet eh, li jisiru jikonċernaw it-tobba eh, dini hija professjoni mobli ħafna fl-Unjoni Ewropea bħalma tafu. It-tieni dwar l-allima tal-iskola eh, skiel sekondari u mbagħad it-tielet waħda hija tal-infermieri u mbagħad tkopri professjonijiet oħrajn bħal dentisti, Uh, eh, spizjara, uh, eh, veterinari, uh, periti, fizioterapisti, accountants u midwives. Bħalissa għanna madwar 25 professjoni li tkopri la jemmaj u ser niprovaw inkopru l-iktar professjonijiet li huma mobili u kol bil-mod il mod Mbagħad dwar figura oħra dwar kemm Eh, idummu ma jiġu risposti dawn eh, it-talbiet għal nistaw naraw li 43% ġu risposti f'ġematejn, skużawni, fġematejn il-kelema, un-bat hemm parti oħra insibu 59% li jirċievu eh, risposta f'ġematejn. Kif għettilkom din naħsbu li dan huwa riżultat tajjeb ħafna jekk imbagħad qisu il-tieni qasam kopert mill-IMI ta' servizzi Emmek naraw stampa ftit differenti, aħna jenna nużaw il-sistema ta' servizzi għal madwar sena issa u kif tistaw taraw il-figuri huma ftit iktar baxxi minn għal kwalifiċi Eh, professjonali. Iżda qed naraw li qed ikun hemm żieda rajna iżida kbira fifrar u qed nisperaw li din ix-xejra tkompli. Iżda aħna wkoll konna qed nitolbu lill awtoritajiet u wkoll il-koordinaturi tal-IMI nazzjonali għalfejn kien hemm ehm, damu daqsek biex jibdew jużaw dan is-servizz. Ir-raġuni tagħhom kienet li jekk aħna dak li nipprovaw niksbu fil-qasam ta' servizija eh, bidla fil-prassi amministrattiva eh, u ħafna autoritajiet kienu qegħdin jaħdmu kif xtaqu mal ħafna snin u issa huma mitluba li jaħdmu b'mod differenti bħal pereżempju mhux dejjem jitolbu għal traduzzjoni sieħa ta' dokumenti kollha u wkoll biex kontattaw awtorità oħra pereżempju biex jiksbu iktar informazzjoni iktar milli sempliciment jaqbdu li din ma nafdawiex allura nirrifjutawha. Din allura titlob eh, bidla f'kultura, f'pressi amministrattiva kien hemm ukoll min irrapportanna lura li għadu ma jsibix eh, eh, faċli biex jifhem x'inhuma l-obbligi ta' Services Directive u dan jissuġġerix li għatem ħafna bżonn ta' taħriġ biex l-autoritajiet eh, tal-dawn is-servizzi jibdew jaħdmu mod effiċenti. Issa fir rigward tal-espansjoni żviluppa għal ami għabbażi tal-servizzi u profession qualifications nasbu li din loda hija importanti ħafna u taħdem mod tajjeb ħafna. Nasbu wkoll li tista' tkun utli ħafna li nistgħu nespandu l-AMI. għal oqs moħra ta' politika li ma ġiet eh, sviluppata bħala odda ġenerika minn bżon tintuża għal qasam wieħed biss tiġi adottata għal bżonnijiet eh, oqs moħra ta' politika u biex nuru dan il-Kunsill għamel fil-5 ta' Marzu id-deċida li jibda eh, juża l IMI fil-rigward posting Directive u din tista' tkun qasam ieħor ta' jemma f'din is-sistema u dan tistgħu taraw li jista' jkun possibbli mingħajr l-ebda eh, iktar eh, żvilupp tal-IT li nadottaw din is-sistema għat talbit li jagħmlu l-awtoritajiet. U per eżempju tiġi fil-Posting of Workers Directive. Umbagħad l-erba' Ir-raba punt li se jiġi miżjut mal-IMI, speċjalment grazzi għalikom fil-Parlament Ewropew li xintom għamiltu referenza l-IMI fil-Patient Rights Directive il-ġdida. Aħna minħabba fek se nibdew nużaw ukoll l-IMI. Aħna Is-sena l-oħra analizzajna ħafna qosma ta' politika biex naraw eżattament x'inhu l-potenzjal għall-espansjoni tal-IMI u aħna identifikajna 25 direttiva differenti fejn teoretikament ikun utli li nużaw l jemma, jizda ovvjament aħna rridu niddiskutu iktar mal-autoritajiet kollha involuti. Tnejn mill-loqsma li identifikajna li jidru promettenti huma l-qasam tal ehm, tal-gambling u l-qasam tal-e-commerce. Punt ieħor tal-espansjoni eh, u żvilupp tal-IMI hija li nżidu iktar funzjonalitajiet u waħda minn din hija modju li nistgħu nużaw għal proċeduri ta' modifikazzjoni bħalma nafu f'ħafna direttivi li stati membri għandhom l-obbligu li jinformaw l-oħrajn dwar regoli ġodda nazzjonali u eċċezzjonijiet, iżda ma jsirx b'mod sistematiku bħalissa. Aħna nħossu li minħabba li għanna ħafna autoritajiet reġistrat ġewwa l-IMI ikun utli jekk natuhom l-odda ta' proċedura ta' notifika biex bekk ikunu jistgħu jużaw is-sistema u din tagħmel hekk. Umbat fl-ħar, l-ħar aspet ta' espansjoni u svilup tal-IMI hija li namlu links ma' sistemi ġa eżistenti. Hemm ħafna sistemi bħalissa bħal pereżempju l-Professional Qualifications Database li aħna nħossu li tista' tiġi marbuta mal-IMI u din tista' eh, tifranka ħafna xogħol doppju, ġifiri fil-qosor dak li rridu nagħmlu hawnhekk huwa li niżviluppaw l-IMI bħala tip ta' eh, toolkit ta' kooperazzjoni amministrattiva li tista' tgħin ħafna li jkun hemm ħafna strumenti li permezz tagħhom jista' jkun hemm skambju ta' informazzjoni eh, anka bejn l-istati membri iżda wkoll bejn l-awtoritajiet. Grazzi. Um, di... Il-benefiċċji tal-użu mill-ġdid tal-IMI huma pjuttost ovvi. Huwa irħas biex jiġi żviluppat jekk eh, m'għandekx għalfejn tibda mill-bidu Ovvjament il-data ta' provvista ta' sistema li diġa teżisti u sempliċement trid zid modjul ieħor huwa aktar pass maġġel u jekk tħares mill-perspettiva tal-utent. Huwa aktar user friendly jekk jistaw jużaw l-utenti eh, għodda waħda eh, biex eh, jużaw f-sistema waħda għandhom il-dashboard tagħhom fl-IMI u jistaw jagħmlu dak dik il-kooperazzjoni kollha li għandhom bżonn b'din l-odda waħda l-IMI u koll rigward il-support tasks, għal-promozzjoni, reklamar, tista' tamel dan aħjar bla jemma jmilli xier bodod differenti u fl-axar net aktar, aktar ma naqdu komunitajiet f-sistema wahda aktar eh, ma jkunu gbar il-benefiċi ta' networking eh, għalix palissa għanna aktar minn 6000 eh, entitajiet jistaw jamlu aktar kummerċu jekk jinaqdu aktar bodda wahda dan ukun aktar faċli għal-jom. U l-axar punt zaħir li huwa importanti għall-IMI u illi mem lebda spiża għall-utenti tal-IT, għaliex din hija sistema ċentralizzata bil-fondi mill-Unjoni Ewropea, allura l-istati membri ma memx bżon li eh, jifinanzaw din is-sistema, allura il-threshold, il-limitu jkun zaħir ħafna. Issa, l-IMI mhuwiex biss għal benefiċċju tal-amministrazzjonijiet biss għaliex eh, indirettament se jgħin il-kummerċu u l-ċittadini wassal għal risposti aktar maġla mill-awtoritajiet għaliex huwa aktar faċli għall awtoritajiet biex jisibu l-informazzjoni malajr kemm jista' jkun u jwassal ukoll għal tnaqqis sinifikanti għal bżonn ta' traduzzjoni ta' dokumenti għaliex l-istati membri jistgħu jistaqsu l-awtoritajiet fil-pajjiż ieħor jekk dan huwiex dokument validu mingħajr ma jinsistu fuq xi traduzzjoni uffiċjali jew xi ħaġa hekk. U fl-aħħar net se jkun hemm inqas eh, eh, eh, ikun hemm aktar applikazzjoni li jiġu aċċettati minħabba x'inhu qas ta' ftejmiet, eċetera. Allura x'inhu mal-passi li jmiss. Mela, l-ewwel net inħossu li rridu nintensifikaw it-taħriġ u l-promozzjoni Eh, speċjalment biex inkabru l-użu ta' dan propju fis-servizzi, fis-settur ta' servizzi u staqsejna eh, għal studju u fis-struttura tal-IT biex nasiguraw li l-sistema kollha hija sostenibbli wkoll meta eh, infirxuha f'ferjas ta' politika differenti. Umbat sal-2012 rridu jkonna timetable ċara l-espansjoni. Palissa identifikajna numru ta' setturi, iżda rridu eh, naraw l-impen minn dawk konċernati li huma interessati biex jużaw din is-sistema sabiex umbat ikunu nistgħu niżviluppaw il-funzjonijiet tamir li kollhom bżonn huma. Umbat fl-aħħarnet irridu nresqu proposta regolament tal-IMI għall parlament u l-Konsil f'Ġunju. U dan regolament tal-IMI eh, mod partikolari ti indirizza eh, u uh, jikkonsolida regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur li huma propjument eh, huma uh, preżenti fir-rakkomandazzjonijiet u eh, liġijiet. il supervizur ta', ta dawn id-drittijiet dejjem insista li eventwalment ridu dawn ir-regoli tal-protezzjoni tad-data ridu jkunu implementatu nħossu li issa wasal il-waqt biex uh, nużaw dan it-tip ta' instrument. Iżda rigward il-protezzjoni ta', ta data rridu nħarsu kolejn responsabiltajiet tal-entitajiet differenti u rridu nikrew ukoll għodda flessibli li tippermettina biex nużawla jemma f'politiki differenti b'mod aktar faċli. Allura dan huwa li tenħarsu leħ fil-futur jekk tridu aktar informazzjoni fuq dak hemm is-sit elettroniku bid-dokumenti kollha meħtieġa fuq is-sit elettroniku issibu r-rapport annwali iżda għadkom kif irċevejtu r-rapport fuq fu l-iżvilupp l-istrateġiji tal-IMI sibu aktar dettalji fuq il-kriterji u din eh, igwida l-espansjoni, l-istrateġija tal-espansjoni tagħna u fl-aħħar net nixtieq noffri jekk intom interessati dejjem biex namlu sistema sessjoni ta' informazzjoni għal membri tal-Parlament jew u assistenti anzi f'Ġunju sabiex imbagħad inkunu nistgħu niddiskuti regolament għal dakolla li huma interessati eh, eżattament fuq kif jaħdem l-IMI u forsi nurukom ukoll kif taħdem is-sistema. Allura nixtieq nieqaf hawnhekk iżda ovvjament eh, nista' nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li jkollkom grazzi. Grazzi ħafna Merjen għal preżentazzjoni interessanti ħafna u naħseb nringrazzjak anzi għal eh, prezentazzjoni tal-istrateġija għal futur ukoll eh, u propju għal passi tas-suq pattern li qed eh, jitla ħafna fuq l-aġenda tagħna speċjalment fuq dak fejn kellna eh, diskussjonijiet mal-gvernijiet differenti u hija kruċjali u naħseb li huma areas li intom identifikajtu biex tespandu fihom u li huma sinifikanti ħafna skużani. U nappoġġa dan bissi. Allura kollegi għanna ftit ħin iktar ma nafxek għaw xaħat li għandu xi mistoqsijiet eh, li tixtiequ tistaqsu Mr. Schwab, naħseb li nistaqsi Campos, Signora Rula. Sir Schwab. Grazzi ħafna sur President. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal prezentazzjoni naħseb li din is-sistema ta' informazzjoni għassu intern hija tajba ħafna iżda konna qed nitkellmu dwar id-direttiva tas-servizzi u din kienet tkun għodda tajba ħafna tajnuna kbira fil-komunikazzjoni transkonfinali mhux biss minħabba l-problema lingwistika eh, fis-suq intern u ovvjament mod ordinarju huwa diffiċli li neliminaw dan. Allura dan huwa importanti ħafna l-ura huwa pożittiv ħafna illi ir-regolament fuq il-protezzjoni tad-data eh, hija fis-sistema wkoll li dan għandha x'taqsam ma' data eh, sovrena nazzjonali. Eh, li se tkun protetta propju hawnhekk. Jina tajt daqqatajn fuq dak li ktibtu hawnhekk il-Ġermanja hawnhekk tmexxi mesċi fuq dimnet rigward is-sistema ta' informazzjoni fl-operazzjonijiet reġistrati eh, ma tantx hemm operazzjonijiet hawnhekk qed inħares lejn l-Estonja jgħid il-kellim. Qed infittex informazzjoni fuq is-servizzi. Dak li nixtieq inkun naf u jekk ikun hemm problemi. Din mhix sistema antika u l-istati membri x'aktarx eh, ma tantx qed jagħmlu affarijiet modi differenti. Nixtieq nkunu nafu fejn hemm xi problemi fejn hemm xi gruppi, aħna smajna bil-gruppi bħal tobba fejn hemm problemi partikolari, ma nafx hekk forsi tistgħu tikkummentaw daqsxejn iktar dwar dan propri. Grazzi. Iva hemm ftit informazzjonijiet interessanti u forsi inħarsu lejn lejn il-numru ta' autoritajiet unqablu um, mal popolazzjoni 65 uh, um, uh, um, autorità fuq kwistjoni speċifika. Iżda issa nadwa l-kellim li miss sur Korelande de Campos. Grazzi ħafna sur President, jena xtaqt nirringrazzja l-Kumitat tal-li organizza dan din il-prezentazzjoni naħseb kienet ċara ħafna. Iżda nħossu koll li tirrifletti xi ħaġa li interessanti ħafna li qed tiġri. Għandi numru ta' kumenti l-ewwel net l-idea ta' awtorità nazzjonali fuq livelli kollha. Aħna nafu diġà li din tista' tinkludi l-entrepreneurs għaliex din is-semmiet ukoll fil-preżentazzjoni u nimmaġna li tista' tinkludi trade unions f'dawn il-proġetti eh, tal-IMI dawn huma miftuħin għal ċittadini komuni jew din il-possibilità ma teżistix u ma restretti għal istituzzjonijiet jew servizzi biss u t-tieni mistoqsija li nixtieq eh, nistaqsi. Hija propju dwar il-karattru proattiv ta' dan il-proġett. Huwa biss informattiv jew proattiv? Ovvjament, tkun importanti ħafna għal din l-informazzjoni biex tkun disponibli. Iżda tkun ferma ħjar jekk il-rappresentant tal kummissjoni kun jistajtina eżempju proattiv għal mod kif autorità tista' tidħol eh, fil-kuntat ma' autorità oħra f'pajjiż ieħor. U din hija xi ħaġa illi qed nippjanaw, anzi awtorità fiħdan l-istess pajjiż. Jew aħna qed nindirizzaw biex eh, eh, informazzjoni, nfittxu informazzjoni biss. Dan huma żewġ mistoqsijiet, iżda nixtieq nifraħ ukoll għas-suċċess li eh, la jemaj diġà kellu. Grazzi. Il-President, hemm xi kollegi oħrajn li jixtiequ jistaqsu daqsxi punti minna ħati mela. Għamiltu punt partikolari fuq l-importanza tal-lingwa u traduzzjoni u naf li kien hemm nota fuq il-bidliet eh, fis-sistema ta' traduzzjoni li jiena nħoss li l-sistema IMI eh, hija dipendenti ħafna fuqhom. Forsi tistgħu eh, tuna aġġornet fuq il-aġġornament fuq il-progress ta' dan il propju ta' dan. U naħseb li kienet importanti ħafna li semmejna t-taħriġ u l-promozzjoni riklamar eh, fl-istati membri. Jina naf li diġa kelkom laqat eh, differenti Iżda hemm iktar li sta jsir eh, fuq dawn l-odda eh, online li jistgħu jkunu parti minn dan l-iżvilupp sabiex ninkoraġixxu l-istati membri sabiex jagħmlu aktar użu minn din is-sistema u bl-istess mod eh, mhumiex biss l-uffiċjali li qed jużaw sa fina fina huma l-kummerċi, l-intrapriżi, ċittadini li eridu jkunu jafu kunu jistaw jiksbu informazzjoni fuq problemi eh, illi li ovvjament jistaw eh, indirizzaw b'din is-sistema eh, fil-kontenut illi forsi jkun marbut propju ma' dan. Grazzi. Iva, grazzi, l-ewwel net il-mistoqsija ta' Sur Xwab x'inhuma l-problemi kurrenti biex niċċara il-Kummissjoni bħalissa m'għandix aċċess għal kontenut tal-informazzjoni eh, li għaddejja mis-sistema. Kull manna huma statistiċi dwar kemm isiru eh, skambjamenti ta' informazzjoni u meta dawn l-iskambjamenti ta' informazzjoni jindirizzaw eh, data personali, individwali u fiħdan is-sistema rassigurajna li dawk li rridu jkunu jafu b'dawn il-data personali ikunu jistaw eh, jaraw din id-data. U li nistaw namlu i eh, li naraw kemm hemm f'ċerta professjoni iżda ma jfissix li eh, nindirizzaw il-problema. Se rigward il-problemi kollha li identifikajna rajna minkejja li l-lista ta' awtoritajiet hija pjuttost impressjonanti, rajna li hemm uħut mill-pajjiżi li nipretendu aktar eh, aktar, aktar autoritajiet, per eżempju l-Italja kun ma reġistrat 30 autorità din forsi huwa biżejjed, iżda fil-fatt mhuwiex illa li għandhom diffikultajiet kbar biex jassiguraw li l-awtoritajiet kollha jridu li jridu jkunu reġistrati speċjalment fuq livell reġjonali li huma reġistrati. Allura din hija kwistjoni li nkomplu nafsu l-awtoritajiet Taljani fuq għalix jekk tifmu li jekk tistaqsu eh, mistoqsija l-awtorità Taljanja eh, u din forsi ma tiktibx lura jew mhijiex reġistrata dan joħolo eh, nuqqas ta' sodisfazzjon fuq din is-sistema. Allura sabiex din taħdem l-istati membri kollha rridu jassiguraw li l-awtoritajiet kollha għandhom ir-rwol tagħhom huma reġistrati fis-sistema. Dan wassalni għal kummenti li saru Sur De Campos. L-entrepreneurs u ċ-ċittadin ma jistawx jirreġistraw fis-sistema. L-IMI hija għodda għall-uffiċċju għall-komunikazzjoni bejn autoritajiet kompetenti. Iżda ċertu stati membri hemm pereżempju Chambers of Commerce eh, fejn dawn għandhom rwol eh, federativa ta' tas servizzi hawnhekk għalli ħafna drabi għandhom reġistru ta' intraprizi u f'dawn il-każijiet il-Chambers of Commerce eh, il-Kamra tal-Kummerċ huma utenti tal-IMI wkoll. L-IMI mhuwiex miftuħ għal ċittadini ordinari, iżda jekk taraw il-komunikazzjoni fuq l-espansjoni eh, u tkabbi, taraw li qed naħsbu fuq iżvilupp ta' għodda biex nassiguraw li ċittadini u kummerċi jistgħu jissottomettu informazzjoni għall awtoritajiet direttament permezz tal-IMI. Għaliex aħna nħossu li għandna bżonn din l-informazzjoni minn ċerta setturi li aħna identifikajna. Is-sur de Campos taqsaw ukoll jekk eh, l-iskambju ta' informazzjoni fl-IMI hija biss informattiv u dan mhuwiex il-każ għaliex l-autoritajiet jistaqsu għal-informazzjoni meta għandhom bżonna eh, għal ċerta situazzjoni partikolari, per eżempju bħala parti mir rwol supervizorju tiegħu, per eżempju biex intikom eżempju, xi ħaġa li semmena diġà fil-materjal li ġi distribwit, għanna kas ta' e, eh, uffiċju tal licenzjar um, ehm, li kienem entrepreneur li kienet ibbieħ l eh, lingwanti per eżempju fil-Repubblika Ċeka mill polonia um, ehm, kienem trade licensing, officing, ċekja dokumenti uh, mal uh, eh, mal-autorità mal autorità mal fil polonia u, u staqsa propju l-autorità pollaka u ikkonferma li propju eh, din eh, kienet skont il-liġi. Allora dan palma tistaw taraw hija huwa eżempju propju ta' kif jista' jintuża l-IMI skont id-direttivi. Semma u kol punt ieħor footnote eh, rigward sistema ta' traduzzjoni fl-IMI u hija sfortuna għalina li l-sistema ta' traduzzjoni machine translation li nużaw l-użu tal-free text box um, translation uh, twaqqaf f'Diċembru ta' sena l-oħra minħabba um, uh, property rights fuq l-ICMI. E. U minn dak kienar law irċevejna ħafna feedback mill-utenti li tassew jixtiequ jużaw dik lodda u jixtiequ jerġgħu jużawha online malajr kemm jista' jkun sfortunatament ma nistawx eh, nejdulom biex eh, l utent jużaw xi ħaġa ta' tip Google Translate il għaliex din hija dwar data personali u rridu jinżammu fih dan is-sistema iżda qed naħdmu bil-qrib mal-Dipartiment eh, ta' Traduzzjoni li qed nipprovaw noħolqu suċċessur għal dan il-machine translation u diġà offrewna li nużaw verżjoni li nistgħu nittestjaw forsi anka f'Settembru ta' din is-sena iżda sadak sa dak iż-żmien sfortunatament ma nużawx il-sistema ta' traduzzjoni tal-machine translation tal-Komissjoni, dak isser li ehm, l-IMI ma jistax jiġi eh, tradott għal-lingwi kollha għaliex biċċa kbira minnu huma eh, bbażat bħalissa fuq il-mistoqsijiet eh, u risposti li huma diġà tradotti minn qabel. Ista rigward il-taħriġ u l-promozzjoni riklamar, bħalissa qed nagħmlu survey fost l-istati membri, fost il-koordinaturi internazzjonali ta' EMI biex naraw eh, x'in raġuni għal fejn la EMI fil-qasam tas servizzi ma tantx qed jimxil qudiem. U meta naraw nċibu dawn ir-riżultati eh, nipprovaw naqdu dan eh, biex jiġi indirizzat Umbat rigward taħriġ permezz tal-webinars, eh, nkunu nistaw norqtu aktar udjenza milli eh, minn sessjonijiet individwali, iżda bħalissa qed nippruvaw insibu l-forma ta' dattat għal promozzjoni u għat taħriġ. Ma rridux noħolqu xi ħaġa li ma toħloqx lan tagħna, l-ewwel rridu naraw il-problemi x'inhuma u mbagħad inkunu nistgħu eh, noħorġu bi programm ta' taħriġ u informazzjoni biex jaddatta għal problemi li hemm. Grazzi. Grazzi ħafna. Jek mawx. Il-Signora Rapti laħar mistoqsija minn ħatijak? Mikrofon għal-kellima. Ήθελα να eh, to το kire proedre. Ehm, sto diktju għafto bo. Nistaqsi del mistoqsija jek possibli. F'dan il netwerk organizzazzjonijiet li rappresentaw il-ħaddima trade unions jistaw eh, jitnizlu kol per eżempju assoċjazzjonijiet tal-industrialisti grigi xkellim tal-industrija jew trade union għandif maħna hekk situazzjoni griga pero forsi xaġa pal din teżisti oħrajn ukoll. Per eżempju, il- trade union tal-civil servants huma parti mill-amministrazzjoni. Dawn l organizzazzjoniet jistgħu jirreġistraw ruħhom fin-network jew le? Xi ħaġa fidej l-istati membri sabiex jiddeċidu min ħajkun irreġistrat pal awtorità kompetenti fis-sistema l-ebda autorita mi esklużek, stat membru jiddeċidi illi trade union għandar rwol importanti xtaqdi fl-applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi per eżempju ma' allura jistaw jiddeċidu illi jirreġistraw dan il-korp anke qed nitkellmu fuq trade union fis-sistema. majt toffri flessibilta sħiħa u għafidej l-istati membri li jihdu dawn il-deċizjonijiet. Um, this will certainly be an issue. li toħla u kol, se toħla u kol diskussjonijiet jek nitkelmu fuq il-direttiva ta' servizzi. Nirregrazzja li l kull skwadra ħadmet miegħek? Għaliex daw koll qed jagħmlu fuq EMI fl-Istati Membri u kol żgur interessatom diskussjoni ma' importanti li dawn ikunu jafu li aħna qed nappoġġaw il-proċess u qed nistennew l-ħanmu bisħiħ miegħek u li nirċievu l-proposta leġislativa minn ħadd jagħmel ukoll sabiex nittrattaw dal-punt iktar tard din is-sena u wkoll il-komunikazzjoni tiegħek ukoll ser naraw u ser inkludu dan kollu f'xi xogħol ta' inizjattiva propja fuq kwistjonijiet tas-suq uniku. Ovvjament ma ħanniex nuqqas ta' idejat għandna xi scoreboards li dan fil-preżent għal daqstant forsi norbtu dan ma' rapport li għadha kan battinna. Grazzi ħafna. Nħabrilkom żewġ punti qabel nagħlaq il Għan formalment. Ħaniltaqa' għada fil disa hawnhekk. Kien hemm tibdil żgħir fl agenda ta' da filgħodu. L-ewwel punt issa se jkun ir-rapport Rojtova fuq il- deposit guarantee schemes un bat ħajkonna il-rapporti Panzeri u Salvini fl kwart nivvota fuq numru ta' punti mbagħad il-Viċi President Tajani se jżurna fil-11 nofs sabiex jitkellem dwar il-programm ta' ħidma tiegħu għal ġejjini, hemm punti li xtaq jitkellem eh, dwarhom imbagħad għandna laqgħa tal-koordinaturi bejn 3 u l-4 nofs mill-4 nofs sa' 6 nofs se jkollna smih importanti immexxi mis-sur Vim Kamp rapporter dwar il-vetturi u l-quadricycles daħnu bit-tnej u tlet roti nittama li konna udjenza qawwija li segwina fuq l-internet konna għedin nannu fissati stati membri f'dan il-qasam u nittamaw li dan il-qasam juri kif il-parlament jista' jindirizza xewqa ta' ċittadini nittama li tkun tista' tnaddu ma' Sur Van der Kamp ta' war nofsinhar. Grazzi ħafna lilkom il-kol tal-li ġejtu hawnhekk. Grazzi għal daw kollha li segwew din il-laqa u grazzi wkoll lill-Kommissjoni li ta' għamma komada.